Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Eżis kollegi, jina niproponi fit silenzju biex niftħu ix-xogħol tagħna. Nilqa Nawkom biex ngħidilkom illi din kienet konferenza interparlamentarja u nilqawkom sur President Gusenberg par rappresentanza tal-Presidenza Olandiża, tal-Komitati tal-Finanzi tal-Kamra Principali, eh, tal-Parlament Irlandiż, tal-Olanda, skużawni, u il-rappresentanti kollha tal-Istituzzjoni ta' Finanza tal-Parlamenti Nazzjonali għandna 20 pajjiż rappreżentat u 37 kamra parlamentarja differenti. Għana kif kien ikonna aktar nis li kif ma kien hemm xi problemi xi pajjiżi għax kienu jaħtu l-elezzjonijiet leġislattivi li jew kienu ħajjeħdu sem jieħdu ħajsiru jew ser isiru u minħabba u koll kustenijiet u koll traġiċi u loġistiċi li jem eh, mħabba l-rapport zaventen. Zaventem. Kieħu kol tafu, mela. Jekk m'hemmx oppożizzjoni nindadda taw l-aġenda, numru 2 fuq l-aġenda xi tħabir tal-Bnħa tal-Presidenza kif ta' fu bħal-laqat kollha din il-laqa hija miftuħa l-pubbliku u mxerret bil-web streaming fil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li jistgħu jintużaw Eh, jina t-netkellem il-lingwa tijaj fil-fat, u kull u għedu għada minnkom tistaw tamlu l-istess ħaġa. Jina u koll nishti eh, infakkar li il-mandat tal-komitat eh, tax temporani u issa GST sal-ħar ta' ġunju u dan ifisser li issa mbassal għal konklużjonijiet ta' Deċembru li għadda u il-Komitat Tax ser jagħti l-konklużjonijiet definittivi tiegħu fit-tmiem ta' Lulju. Nfakkar ukoll illi l-28 ta' April ħan organizzaw workshop fuq qatt ta' studi illi ġew riklamati u nfakkar illi l laqa tal-lum sesseħ permezz tala oħra interparlamentarja fejn aħna stedinna l-parlament mibri parlamentari prezentati għonek 28 imma wkoll il 24 eh, pajjiż il l-OECD u kol assoċja mal aġġornament tal-rakkomandazzjonijiet ek maruf pal BEPS Action Plan u dan ħajsi fit-2 ta' Mejju Fariġi. f'xi minna ftit eh, ġimgħa oħra u l-ideja i li skambju illi kellna illi namlu skambju tal l ideja tagħna ma' rappreżentanti tagħna mill rappreżentanti kollu tal-pajjiżi kollha li huma assoċjati ma' dan il-proċess. Iridu wkoll nadataw il-minuti il-14-15 marzu minnaħa u 21 marzu minnaħa l-oħra. Memx problemi, nistaw naraw nistaw nejdu jum adottati. Issa nejt kemtejn fuq fuq bħal biex nintroduċi il-lan ta' din il-laqa. Nfakkar ftit għal fejja din hawnhekk, il-kontest li fih ħan kunu qegħdin niddiskutu. Eh, dan il-punt illum. il nir nirringrazzja il-President tal-Komitat Permanenti tal-Kamra tal-Rappresentanta tal landa Aħna t-nej kitri nistaw kiku tajjeb eh, kiku sur Peter Dunesberg jib għawnek maħna il-ħin kollu. Imma importanti u koll li nisimaw mill-reprezentanti prinċipali tal-Parlament tal-Presidenza u tal-Rappresentanti tal-Parlament Ewropew. Ringrazzjakom tal-parċipazzjoni tagħkom. Fost l-20 parlament li ġi qed jiġi rappreżentat għaxra minnhom qed jiġu prezentati fuq livell ta' President u viċi president u fil-fatt da jkollhom ħames minuti wieħed biex jitkellmu. Nkol nixtieq nirringrazzja l-Assembleja Nazzjonali Franċiża u l-Kampra tal-Commons tal-Ren Unit illi għamlulna dokumenta tħejja illi qed naraw fid-dossier elettroniku li qiegħed online għandin il-laqa u nistieden naturalment l-membri oħrajn illi wara din il-laqa kedri jekk iridu e, jibatunna l-kommenti kollha tagħhom bil-miktub. L-idea ġenerali tifmu naħseb fimtu hija li naraw x'inhi l-idea tal-Parlamenti Nazzjonali fid-dawl tal-tekst kollha illi jesiġu adottati jew resqa għabbażi ta' ġlieda kontra fiskali f'ħafna eh, fuq livell multinazzjonali għal dawn l-aħħar 10 xhur. Mm, Kenna l-LuxLeaks, skandlu, mbagħad milux issanna skandlu ieħor il-Panama Papers illi għandu x'jaqsam l-iktar mal il-taxxa fuq l-individwu, mhux daqshekk fuq il-kumpaniji, fuq dak li jkun mal-kumpaniji li ħaġa li għali il-ġustizzja fiskali li tirrenja manki il-kompetizzjoni fuq il-livell ta' kondizjoni jisindaz bejn l-imprizi illi huwa essenzjali biex is-suq wieħed Ewropew jaħdem sew bil-familja tal-28 imma huwa essenzjali wkoll għall kompetitività tagħna fuq il-livell planetari, fuq il-livell dinji. Jiġifieri kien saru għatta rekomendazzjonijiet fuq livell mondini mal-G20 u l-OECD u anke fuq livell tal-Unjoni Ewropea l-ewwel deċiżjoni ġiet adottata taħt il president tal-Lussemburgu fuq direttiva tal-iskambju reċiproku tal-rulings u d-deċiżjonijiet u it-tieni eh, sensiela ta' proposti mill-Kommissjoni Ewropea li huwa l-pakket tal-fazijiet differenti li jennom jittieħdu fil-Konsil ta' Ministri minnaħa tal-Presidenza Olandiza. Il-Parlament Ewropew minnaħa tiegħu għamela t rekomandazzjonijiet illi aħna batna illi huma regoli suscettibbli li jinterċettaw fuq livell tal-Unja Ewropea l-iktar fuq armonizzazzjoni tal-mbażi tax-xabli, tax base, u għal-imprizi jew nkella fuq id-din ir-regoli dinjin uh, eh, fejn aħna insegwu il-regoli tal-OECD u ieħor. U aħna qegħdin nistennew issa pakkett ieħor ta' proposti minn tal-Kummissjoni Ewropea um, uh, fit-tieni nofs tas-sena. Fuq dan is-soġġett il-Parlament Ewropea m'għandux kompetenza diretta ehm, issa intom li huma l-ħena. Imma aħna nħossu li huwa dmir tagħna illi eh, nħejju laqat bħal daw sabiex permettu biex kull wieħed waħda minnkom eh, tagħmlu skambju ta' ideat, analiżi, proposti wieħed ma' ieħor biex inqisu l-dimensjoni Ewropea u internazzjonali tal azliet nazzjonali illi fl-aħħar mill-aħħar intom ser tagħmlu kull pajjiż ser jiddeċidi għal dak li għandu xaqsamu. U jekk hemm kompetenzi komunitarji huwa l-qasam fejn l-unanimità tapplika. applika Jiġifieri mhijiex kwistjoni li timponi fuq dan is-suġġett fuq xi pajjiż soluzzjoni illi l-gvern jew il-parlament jew eventjalment il-poplu tiegħu permezz referendum se jirrifjuta. Jiġifieri lan tagħna u rol tagħna huwa sempliċement biex nżoqqu din il-diskussjoni iżda irridu ċara li aħna jridu illi jkollna ftajjim fuq l-iktar kemm jista' jkun suġġetti dan l-Unjoni Ewropea li vis-a-vi msieħba tagħna tal-OECD kif ukoll l-Istati Uniti aħna rridu li jkollna pożizzjonijiet komuni kemm jista' jkun ikun possibbli li d hi li nibatu delegazzjoni naħa tal kumitat tagħna għall-Istati Uniti nofs Mejju aħna qegħdin f'kuntatt magħhom sabiex naraw u nsarħu moħna illi l-Amerikana ħata taħħa meħedin jaħdmu fuq l-istess bazi ta' rekomendazzjonijiet tal-OECD u kemm jista' jkun naqsmu il-femiet li jista' jkunu tagħna ehm, minn din-naħa tal-Atlantiku. Issa barra f'sinar. Jiena tlabt il-Sur Duzenberg li għamlinna introduzzjoni ċkejkna, imbagħad id-direttur ġenerali ta' kwestjonijiet fiskali fil-Kummissjoni Ewropea Sur kwest li qiegħed hawnhekk f'ħdejja ħajjit il-nafti ta' ġurnament fid-dawl tal-proposta tal-Kummissjoni, ningrazzja Sur Quest tal qiegħed hawnhekk. U mbagħad eh, ser eh, natu l-kelma l-ħames minuti għal wieħed minn kull erba' presidenti tal komitati li eh, unna narawna bil-prezenza taħħam, ġifnet kelmu fuq il-Parlament Grijak, Senat Taljan, tal-Parlament Ungeris u s-Senna tal-Polonja. Imbagħad eh, skont il-tradizzjoni ta' din il-lawna laqat interparlamentari eh, għandkom ukoll karti fejn tistgħu tiblew ma kisu titkellmu, allura żewġ parlamenti nazzjonali jistgħu jitkellmu u mbagħad jitkellmu parlament tal-membru tal-Parlament Ewropew kull wieħed nadu għal-surquest. Eh, Grazzi, jeżis kollegi. Nibda billi ningrazzja l-kollega tiegħu nek is-sur la Masur tal-li ħejja din il-laqa mal-Parlamenti Nazzjonali tal-li jistedinni biex nagħti xi kummenti tal-bidu. Tul il-pawża tal-ikel aħna kellna ċans li nagħmlu skambju tal-ewwel idejjat u femmet fuq il eh, din il-laqa tal-lum. Ovvjament ġewwa ċar illi din il-laqa kienet fħina fuqta. Mux tal-li bissa li l-Komissjoni Ewropea publikata ta' proposti rilevanti komunikazzjonijiet dan l-aħħar ġimgħatu xhur. Imma kienu rapporti fuq il-dokumenti Panama. U allura t affarijiet serji hawnhekk. Jiena konfit li m'hemmx parlament wieħed li huwa wieħed fil-Unjoni Ewropea fer kwestjonijiet ta' tassazzjoni u żviluppi riċenti mumiex edin preparita fuq l-agenda politika. U bħala ċer tal-komitat tal-fil-rappresentanza olandiza eh, f'Parlament parlament tagħna nixtieq naqsa ftit mill-idejat mill-gvern olandiż u wkoll reazzjonijiet eh, tal- Kamra tal-Deputati tal-Parlament Olandiż. L-ewwel fuq il-Gvern. fil trasija tiegħu lill-Parlament fit-2 ta' Ġunju 2015 ġimgħa li il-Gvern Olandiż ħab pożizzjoni ċara fuq il-kwistjoni tal-evażjoni ta' taxxa minn dawn il-kumpaniji multinazzjonali u waqt li nżommu klima investimenti li waqt rajenti għal-kumpaniji. Il-Gvern huwa impenjat illi jikkoopera mill-qrib Fe'dan l-OECD u kif ukoll qafas tal-Unjoni Ewropea biex niġildu kontra evażjoni tal-taxxa u dan qal lima, semma lima, osma huma importanti u fiex jitimexxi. Per eżempju, l-iktar huwa fil-trasparenza, li nżidu trasparenza. Per eżempju, iskambju ta' informazzjoni bejn l-autorità taxxa u l-deċiżjonijiet ta' dawn l-autorità taxxa. U li nsaħħu transfer price, il nigwita transfer pricing tal-OECD. Kif ukoll li il-pajizi li jizviluppaw jemendaw it-trattati ta' taxxa tagħhom u li kontribwixxu biex iwessaw il-kapaċità tal-awtorità taxxa tagħhom. Innaħat minn dik in-naħa. Barra minnek edna rridu nġildu eh, l-evazjoni ta' taxxa fuq livell multilaterali permezz ta' ħarlo, per eżempju ibridi eh, l-busta trattati u eh, trattamenti preferenzjali. U fl-aħħar il-gvern Olandiż irid isaħħaħ u jippromovi l-politika tiegħu mod partikolari il-bilateral tax treaty network u l-eklim sejjaħ ruling practice il-ċertezza minn qabel. Fil-wara l-pubblikazzjoni tal-BEPS, report BEPS, fil-5 ta' Ottubru aħna rġajna sħaqna fl-appoġġ tagħna. Aħna promovejna il-standards komuni ta' rapportaġġ, l-iskambju automatiku ta' informazzjoni sabiex ikonna trasparenza kif ukoll eh, rapportaġġ pajjiż pajjiż. Bħala presidenza attwali qed taġixxi il-gvern qal illi bħalissa qed ifittex kompromessi u jt jaħdem lejn soluzzjonijiet għal pajjiżi kollha Ewropej. Iridi li trattaw dil-kwestjoni waqt li somu kondizjonijiet indaqs li jkunu trajemti għal kumpaniji madwar id-dinja. it tieni ħaġa, ir-reazzjoni tal-Kamra tal-Rappreżentanti tal-Olanda. Dan eh, Din il-Kamra ħadet għatta pozizjonijiet ewlenin nixtieq insemmi sitt proposti speċifiċi illi ġew adottati fih dan il-Parlament illi jistgħu jkunu rilevanti għad-diskussjoni tagħna llum. Għennet il-Kamra ta' Rappresentanti qed ħeġġeġ il-Gvern biex jiżviluppa pjan kif qal kif qed jingħad biex inżommu l-attrajenza tal-klima ta' investiment Olandiż għal kummerċ internazzjonali b'mod responsabbli. Tini ħaġa r-Kamra Rappresentanti u kol talbet illi naqsmu il-pakket tal-ATAP il- ġida kontra l-fazzjoni ta' taxxa f'waħda tal-OECD u waħda tal-Unjoni Ewropea li huwa konformi ma' suġġeriment illi hemm nasis għamlu l-Ġermanja tul il-laqa ta' ECOFIN fit-12 ta' jannar. Para minnek, il-kamra u kol talbet li evazzjoniet tampat tal-komponenti differenti u l-elementi differenti tal-direttiva anti-BEPS għatab isir. Skont suġġeriment mal-Finlandja, l-Belġu, l-Lussemburgu u oħrajn li kienu kol f'dik il-laqa 12 ta' frar ta' kofin. Para minnek kienem talba biex il-gvern jiprofa jilħaq ftejn fl-atop fiħdan il-kofin, ġifiri għam dan l-ewel s-sċur ta' sena, tul il-presidenza l-Andiza. Il-ħames ħaġa, il-kamra t-saxħa il-sforzi tal-gvern biex jisaxħa um, il-rapportax pajis pajis. U Nkoll, kienem l-appoċ illi kunem blacklist għal um, bejti tat taxxa għal li għan fil-madwar id-dinja. Barra minnek, kemm kemtejn fuq il-dokumenti Panama. Dawn mandom xaqsmu ma' kumpaniji multinazzjonali imma ħafna minnom assi privati u kapital privati li nstabban doħra Basta drabi, is-suppożizzjoni hija li m'hemm trasparenza u li dawn lassi mhux qed jiġu rapportati lill awtorità taxxa li dan wassal għal frodi tax u tat-taxxa li għandha ta' għata liġi kriminali. U dina m'għandix taqsam li kompletament differenti meta inti tiġi biex promovi klima l-investiment pożittiv l multinazjonali, multinazzjonali, l livell internazzjonali. Grazzi, kollegi, nishtiq nalaq billi nejt li eh, importanti li aħna li tammu minn xurxin. U din kooperazzjoni bejnietna internazzjonali hija essenzjali peress illi il-ruqta kollox huwa li dawn il-sistemi ta' tassazzjoni ma jirbtux wieħed mill-ieħor meta qed nitkellmu f'dinja globalizzata għas servizzi u kapital u biss flimkien nistgħu nsolvu għadin, grazzi. Grazzi tassew. Grazzi ta' dan il-kontribut u l-proposta preċiza li sar eh, li sar minn eh, ħatijek. Naddu għal Sir Stephen Quest, Direttur Ġenerali tal-Kommissjoni Ewropea. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna, Sir President, Signuri, u għata pjaċir tijaj li nkun hawnhekk ma' illum sabiex inkun nista' niddiskuti il-kampanja għal tassazzjoni aktar ġusta, effiċjenti u kompetittiva madwar l-Ewropa. Jien ġejt mistieden illum sabiex nitkellem dwar ix-xogħol tal-Kummissjoni fuq il- l-evazjoni ta' taxxa korporarja, partikolarment dik multinazzjonali. U se nitkellem dwar dan, però huwa impossibbli illi ninjora il għaliqam għam madwar il-Panama Papers u il- rivelazzjonijiet ta' fondi offshore. Għalek ħan nitkellem fuq dan qabel xejn. l għornet il-Panama Papers juru kemm huwa essenzjali li kolna kooperazzjoni globali fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex nindirizzaw l-abbuż tat-taxxa. Fiħdan l-Unjoni Ewropea qed nimplementaw għafaz ġid vinkolanti sabiex inwaslu aktar trasparenza fil-kontijiet individuali, il-sida beneficjari u l-prassi bankarja. La darba tkun funzjonali, e jkun diffiċli ħafna għal min jabat it-taxxi sabiex jaħbi l-flus barra mill-pajis, specialment fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk aħna qed nużaw il- Issa ħatana bħala Unjoni sabiex nħedġu l-imsiba internazjonali sabiex jimplementaw dispożizzjonijiet simili għal dawk il-pajizi illi ma jihdux azzjoni u jirrifjetaw illi jikunu konformi mal-standards ta' governanza tajba ta' taxxa aħna ħalse jkollna blacklist Unjoni Ewropea tini ħaġa dawn il- da il-Panama Papers juru li għatem void fil sistema ta' taxxa internazzjonali. Il-Kummissjoni diġà qed taħdem mal-Parlament, mal-Istati Membri u l-OECD u msiba oħrajn internazzjonali sabiex insaħħu d-viżi tagħna. Hawnhekk nixtieq nilqa l-involviment b'saħħtu tal-Parlament u nenfasizza il rwol kruċjali sabiex inżommu il-momentum politiku u inmexxu l-aġenda l qudiem Il-ġimgħa il-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea se jiddiskutu l-implikazzjonijiet tal-Panama Papers u l-risposta xirqa tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni mbagħad se tagħmel sforz għal impenn politiku tal livell li sabiex il-azzjoni tkun reali u ambizjuża. Issa ndur għas suġġett tal-lum. Evidenza vasta ta' li inizjattivi intelligenti ma l-imper politiku jistaw jaslu għal riżultati. Fl-aħħar sena l-Kummissjoni prezentat tliet pakketti kbar ta' riformi ta' taxxa tal-kumpaniji. F'risposta għal domanda tal-pubbliku għal tassazzjoni aktar ġusta. Il-approċċ li wieħed holistiku. Aħna iżgurajna li kunem livell ġdid ta' trasparenza bejn l-istati membri fuq il-tax rulings u fuq il-informazzjoni ta' taxxa tal-multi ta' kumpanijin multinazzjonali. Aħna proponejna il-ġimgħa l-oħra illi nestendu din trasparenza aktar u nippermettu l-aċċess pubbliku għal rapporti ta' pajis pajis fuq l-attivitajiet tal ta' kumpaniji multinazzjonali. Il-Parlament kienet jisħaq fuq dan. Aħna Zviluppajna u kol miżuri tar kontra il-avazjoni li huma legalment vinkolanti. Aħna u kol għamilna xor fi setturi oħra ta' tassazzjoni tal-kumpaniji bħal regoli ġotta għal transfer pricing U jiena nemmen illi dawn il-miżuri se jgħinlu tejbu l-ambjent ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini għan-negozju għall-Istati membri. Aħna provajna il niċċentraw l-inizjattivi tagħna madwar tliet objettivi prinċipali. L-ewwel huwa li niżguraw it-tassazzjoni effettiva madwar l-Unjoni Ewropea sabiex kull kumpanija tħallas il- sem ġus taħħa tat-taxxa fejn tagħmel profit tagħha. Meta nitkellmu dwar tassazzjoni effettiva ma aħna ma fissrux rati tat-taxxa minimi. Ir-rati tat-taxxa huma jew taħt is sovranità nazzjonali u aħna nirrispettaw dan, però meta stat membru jiddeċidi fuq rata nazzjonali għandu jkun jista' japplika b'mod effettiv mingħajr ma jkun imminat minn pjanar ta' taxxa aggressiva u il-deċiżjonijiet tal-politika tax taxxa ta' oħrajn. Din it-tieni objettiv u li u livell ta' situazzjoni ndaqs għal pajjiżi kollha u l-kumpaniji kollha fl-Unjoni Ewropea bħalissa xi stati membri ikollhom jipproteġu il-bażi ta' taxxa tagħhom li huwa imdajfa minħabba li l-ġirin tagħhom qed jieħdu approċċ differenti għalhekk kumpaniji żgħar u lokali qegħdin fi żvantaġġ konsiderevoli minħabba il-profit shifting u il-rivali multinazzjonali. Aħna aħna sibna illi kumpaniji domestiċi għandhom 30% pista ta' taxxa ola minn dak ta' minn dak ta' kumpaniji multinazzjonali. Sabiex ikun hemm suq so, b'saħħtu rridu niżguraw kompetizzjoni ġusta u trattament ugwali fil-politiki tat-taxxa. Għalhekk nasal qed objettiv li insaħu l-kompetitività tas-suq uniku. Il-regoli tat-taxxa huma qodma u dan wassal għal burokrazija, inċertezza u spejjeż żejda. L-istabilità, ċertezza huma importanti għal kumpaniji u l-investituri u huma fondamentali għal kumpanija kompetittiva, għall ekonomija kompetittiva. Imma rridu naħdmu fl-imkien biex nilqu dan. L-istati membri bdew jaħdmu fuq il-proġett BEPS. Il-BEPS huwa suċċess kbir u l-istati membri rridu jimplementaw il-miżuri kemm jista' jkun malajr. <clears throat> Però irridu nabbandunaw l-idea l-istati membri jistgħu jimplementaw il-BEPS weħidhom. Jekk ikun hemm 28 approċ differenti, aħna se naslu għal konflitti fil-politika nazzjonali u nċertezza rridu approċ uniku sabiex nimplementaw dawn miżuri transkonfinali fis-suq uniku. Aħna qed naħdmu fuq dan permezz ta' inizjattivi differenti u imsieba mal-Parlament Nazzjonali u f'dak tal-Stati Membri. Il-Kummissjoni qed tipprova żomm il-bilanċ fil-kompetenzi tal-politiki tat-taxxa aħna <clears throat> nirrikonoxxu il-sovranità tal-Stati Membri sabiex ikollhom il-politika taħt taxxa tagħhom. Aħna nirrispettaw dan. Għalhekk qed nippruvaw nsibu l-istrumenti xirqa biex ikun hemm aġenda komuni għal tassazzjoni kompetittiva aktar ġusta. irridu leġizlazzjoni vinkolanti madwar l-Unjoni Ewropeja. Aħna nirrikomandaw soluzzjoni li l-istati membri u l-om li jagħmlu dan fuq livell nazzjonali f'dan il-każ ir rekomendazzjoni reċenti tagħna fuq sabiex adottaw dispożizzjonijiet kontra l-abbuż u fl-2015 istandi membri għamlu um, kontribut volontarju sabiex jirrispettaw ir-regoli ġodda. Dan l-approċ jider li ta' suċċas u aħna se nkomplu namlu monitoraġġ permezz ta' proċess tal-evalwazzjoni tal-pari. Jiena niprofa natikom intawaqkom xinu l-agenda tal-Komissjoni. Għanna aktar inizjattivi u għanna proposta li nerġaw innedu il-CCCTB aktar tard din is-sena. Però l-Kummissjoni hija parti waħda biss, aħna nistgħu nipproponu soluzzjonijiet imma jekk ma naqblux magħhom u ma jiġux implementati xejn se jinbidel għalhekk irid ikun hemm sħubija fost daw kollha li jistgħu jgħinu sabiex din l-aġenda tkun ta' suċċess. Il-Parlament Ewropew kien importanti ħafna sabiex jimbotta dawn l-idejat. Il-Parlamenti Nazzjonali għandu pożizzjoni influenzali wkoll u jina inħeġġiġkom sabiex tisruttaw dawn l-opportunitajiet kemm jista' jkun sabiex ikun hemm dialogu bejn il-Parlament Ewropew u dak nazzjonali bekk nistaw nimbuttaw għall-adozzjoni u l-implementazzjoni ta' dawn ir-riformi ta' taxxa li huma bżonn jużi. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li l-Kummissjoni hija dejjem kuntenta li tirċivi l-esperjenzi u l-idejat ta' parlamentari fuq il-politika ta' taxxi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk tidejqux li titkellmu magħna meta jkollkom xi kontribut. U Jiena nisab ħerqan li nisma' l-opinjoni li jittakom illum u nixtieq nirringrazzja li sur Lamasor u l-Kumitat tal-li organizzaw dan id-dibattitu tal-li stednuni, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tassew, mela issa naddu għal fazi ta' diskussjoni skambi ta' femijiet, allura wara il-erba presidenti tal-komitati għonek u dimna, nati l-kelma l-min jishtiqa. Ikkeġobkom għandkom il-forma l-qoddimkom ġbik tu titkelmu tejdu t-nizru għabin miktub. Għajkunem t-nej zewċ parlamenti nazjonali, membri parlamenti tal-parlamenti nazjonali, mbatt membru Ewropew li jitkellem. Nagħmlu Kistas li huwa il-President tal-Komitat tal-Finanzi u tal-Bilanċ Budġetarju tal-Greċja fidejk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 Grazzi, President, Aziz kollegi. Bil-komunikat l parlament Ewropew u l konsil ta' 28 ta' jannar li għadda, il-Kommissjoni qed impenja biex tiġġieled l-avvotar tat-taxxa tal-kompanji multinazzjonali li bbażati fuq l-arbitraġġ, leġislazzjoni nazzjonali u msejsa mhux fuq il-konkurrenza tar-rati applikati għalta profetti fejn isaħħu dawn, però fuq id-distrazzjoni tal-bażi tax li minn pajjiż li ieħor skont il-konvenjenza baċċen fuq il-problemi tal leġiżlazzjoni Punt importanti eh, fejn din manifesta ruħa hija dik tal-organizzazzjoni stabbli u fuq hawnhekk qed nifoka jiena f'dan l-intervent. Il-Kummissjoni qed tirrakkomanda l istati membri biex ma jieħdux inizjattivi unilaterali u dan eh, braġuni tajba anki in vista tal-laqat imminenti ma l-autoritajiet eh, Amerikani u dak li qed jiġri fl-OECD l-affarijiet li semma l-President Lamassur xorta waħda però din l-istess rakkomandazzjoni tispiċċa biex tkun kopertura eleganti fir rigward tal noqqas tal tal- gvernijiet spess inkoraġġiti wkoll mill-kumpaniji multinazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Kopertura eleganti iva, però mhux għal kollox effettiva. U dan huwa l-pont din fil-fatt ma tistax tevita l-intervent tal-qrati. Il-Prokura tar-Repubblika ta' Milan hija storja eh, ta' pajjiżi għamlet stħarriġ fuq il-Google, l-Amazon, l-Apple, Facebook, eccetera u dan l-istħarriġ saħħaħ l-azzjoni tal-Aġenzija ta' taxxa. Eh, kien hemm ħidma fuq dan l-aħħar ħames snin u minkejja din il-ħidma tkopri biss ir-rapporta mal klienti jew l-għennin xorta waħda qegħdin ngħidu diversi mijiet ta' miljuni ta' euro. Xi kumpanniji issa qegħdin jippruvaw jitlu f'temmijiet importanti issa. l maġistratura wkoll qiegħda tagħmel ħidma fir eh, ekstra fil-rigward ta' dak li kien qiegħed issejjer xi ħaġa parzjali parzjali forsi tgħidu, però biżejjed biex tqanqal id-dubju li fl-aħħar mill-aħħar l-għażliet tagħna, l-għażliet tagħna Ewropej għal kemm utli u tajbin xorta waħda ma jaslu qatt jew jaslu tard, però e, fuq x'qed taħdem il-qorti. E, toġiba hija l-eżistenza ta' organizzazzjoni stabbli moħbija maħsuba biex taħ biex taħbi idħul. Huwa minnu li l-kunċett ta' organizzazzjoni stabbli eh, bħal pereżempju ħwienet negozji, eċċetera, dan il-kunċett jibda fis-seklu 19 xi ħaġa li ħadmet għal diversi snin minkejja li waslet għal ċerti evażjonijiet fiskali, però l minn ġurnati dan il-kunċett għall-inqas fid-definizzjoni xirqati tiegħu jirriskja li ma jdux tajjeb par realtà tal-lum, mod partikolari li ma jintercettax l-allokazzjoni tal-bażi tax-xabli minnaħa tal-kumpanniju multinazzjonali li jadottaw strateġiji fiskali aggressivi. Dawn il kumpanniji ibbijaw fil-pajjiżi differenti per mbagħad il-kontijiet isiru online. Xi wħud minnhom dawn kienu membri tal-Unjoni Ewropea dawn il-pajjiżi wkoll. Imbagħad ikram trasferiment tal-likwidità il barra mill-Unjoni. Fit-tax havens. Il-vantaġġ li wieħed ikun eh, attira lil dawn il-kumpanniji ma jkompensax il-ħsara Eh, li tkun saret fil-konfront ta' ċerti pajjiżi, inkluż dawk tal-Unjoni Ewropea. Xorta waħda, fl-aħħar mill-aħħar dan jiġġenera ċertezza u dan semmitu l-qorti u koll li ovvjament ma tħeġġeġ l-investimenti trasconfinali maħsubin biex n il-bazi produttiva Ewropea. Is-Senat Taljan approva rakkomandazzjoni l-Gvern b'mod li kunem evalwazzjoni jekk issa wasalniex fi żmien fejn naċċertaw li jkun hemm ħidma kummerċjali online li toriġina fl-Italja però mħallsa mbagħad barra mill-pajjiż li l-kumpanija oriġinatriċi forsi jkollha alternattiva preċiża jew eh, tiddikjara organizzazzjoni stabbli avvalja tkun xi ħaġa eh, version 2.0 per eżempju timxi skont il-liġi jew inkella se jkun hemm taxxa sostitutiva 26% fil-kastana fuq il-qliq li l-intermedjari finanzjarji jkollhom japplikaw fuq il-ħlasijiet li jsiru materjalment għannom tal-klijent. Għalissa però unalqa hawnhekk l-Italja mandiġ fil ħsib li tagħmel ħidmiet unilaterali grazzi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je donne maintenant... Grazie. Nadu għal President Erik Bankit, President ekonomiku tal-Ungerija. Sejpa nasot tistat <clears throat> għanek ur tistat bizoċċagi. Grazie, President. President, Signori. Leonard għannom tal-Parlament Ungeriż, il-Kumitat Ekonomiku, nirringrazzjakom tal-istedintuni. Grazzi għal din l-opportunità li nkun hawnhekk u naqsam l-opinjoni tagħna magħkom kif ukoll ma' rappreżentanti tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Aħna naħsbu li l-kwistjoni ta' evitar tat-taxxa u l-ġlida kontra din il-prassi hija xi ħaġa importanti ħafna. Dinja sfida serja ħafna l parlamenti nazzjonali. Kumpaniji multinazzjonali jużaw strutturi fiskali komplessi u iċqal u idħul il-bot mill-post fejn dan ikun ġenerat kif qalu oħrajn qabli l-aktar ħaġa importanti hija li nippruvaw niġġieldu it-naqis fil-bażi fiskali. Rridu nintaxxaw il-kumpaniji fejn ikun ġenerat il-valur. Ħantikom eżempju, fl-Ungerija per eżempju. Taxxa lokali, taxxa industrijali, kienet ħaġa li kienet qed inna ċerti problemi. Għaliex kien hemm kumpaniji b'domiċilji multipli. U allura użaw sistemi ta' taxxa preferenzjali kienu jħallsu l-inqas ammont ta' taxxa possibbli u aħna rnexxielna nwaqfu din il-prassi. U l-kumpanniji mbagħad ġew intaxxati fejn kien ġenerat il-valur skont ir-rata ta' taxxa infurzata f'dak ir-reġjun f'dik il-lokalità partikolari. Aħna nemmnu li fir-rigward tal-istat ir-regoli tat-taxxa għandhom ikunu effettivi. Però bħalma qalu il-kollegi Taljani u Olandiżi rridu noħolqu ambjent benefiċjali ta' taxxa li permezz tiegħu il-kompanniji ma jitilqux mill-pajjiż taħt id-ħol ta' 500 miljun il-kumpanniji huma intaxxati 19% u aħna nemnu li dan huwa ambjent tajjeb, ambjent fiskali tajjeb, u importanti li kunem skambju ta' informazzjoni wkoll fost l autoritajiet ta' taxxa importanti li l-proċedura tkun effettiva b'mod li nsaħħu l-iskambju ta' informazzjoni. Il-kollega Taljan tiegħi tkellem dwar kumpanniji globali tal-internet u l-intaxxar ta' dawn il-kumpanniji. Din hija ħaġa importanti ħafna, speċjalment fir-rigward ta' dawk il-kumpanniji fej il-moviment tal-prodotti u servizzi huwa diffiċli li wieħed eh, jarah. U allura jkun diffiċli li wieħed jintaxxa il dawn il-kumpanniji fejn il fejn eh, il prodotti jew servizzi ikun ġenerat. Aħna nappoġġaw ħidma mal-istati membri kif ukoll mal-pajjiżi tal-OECD. Aparti minn hekk nixtiequ li jkun hemm kooperazzjoni tajba b'mod veloċi wkoll mill-aktar fis u ovvjament il-kompetenza tal-gvernijiet nazzjonali trid tinżamm. Il-gvern Ungeriż u anke il-Parlament Ungeriż ukoll jippruvaw jirrevedu kull tip ta' regola u regolament li huma meħtieġa għal miżuri effettivi. Dan ifisser li rridu noħolqu regoli u leġiżlazzjoni b'mod li kolna ambjent legali sod b'mod li nevitaw din il-prassi tal-levitar tat-taxxa. L-Ungerija, il-Gvern u l-Parlament tal-Ungerija imbagħad se jitrasponu din fil-leġislazzjoni nazzjonali. Bil-banda l-oħra nixtieq nenfasizza wkoll li din it-tip ta' kooperazzjoni ma tistax tmur kontra il-kompetenza nazzjonali brabta mal-politika fiskali, però trasparenza hija kruċjali. Aħna ħadna l-passi tagħna f'dan ir-rigward. Per eżempju, permezz ta' sistema ta' kaxxir online. U għal daqstant regolajna u kontrollajna it-taxxi b'mod effettiv u xinu nawgura l-kulħadd. <laughs> Eh, et enfin, je donne la parole au président Grégor Sbiereski. Honorable Grégor Sbiereski, président tal-Komitat tal-Budget Finanzjarju tas Sena tal-Polonja. Panie Przewodniczący,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 l-fat li kumpanniji multinazzjonali kbar jużaw kull opportunità possibbli biex jevitaw it-taxxa hija xi ħaġa li hija mitqisa b'mod negattiv ħafna fil-Polonja. Aħna għandna networks importanti li aħalsu ftit taxxa jew ma jħallsu xejn. Din hija xi ħaġa li kienet importanti ħafna eh, fl-elezzjoni li għaddiet. Il-koalizjoni li tinsab fil-gvern palissa irnexxiela tagħmel diskussjoni pubblika fuq dan il-fatt ukoll. Il-benessri tal-soċjetà tagħna huwa eh, issir l-ħsara minħabba dawn l-affarijiet. Huwa tajjeb issa li naħdmu biex niżguraw li jkun hemm tassazzjoni ġusta u xierqa. Il-bidliet li huwa meħtieġa se ikun jiddependu fuq il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Aħna kuntenti bil-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha lan li tiżgura li l-profitti tal-kumpanniji jiġu reġistrati fejn dik il-kumpanija it-twettaq din l-attività, ġifiri fejn il-profit jiġi maħluq. Oqsma oħrajn identifikati mill-Kummissjoni u koll aħna pozittivi fir rigward tagħhom. Xi wħud minn dawn l-attivitajiet huma komplessi ħafna għandhom impatt kbir fuq l-ekonomiji tal-Istati Membri wkoll Ġifiri ma nistax nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn l-implementazzjoni tkun impossibbli. ċerti każijiet jaf insibu l effettività tal-miżuri tkun imnaqsa minħabba ċerti problemi. Jiena naħseb li tkun idea tajba kieku il-ġi kiku CCCTB tkun tista' tiġi implementata b'mod gradwali. Is-CCTV hija xi ħaġa li rridu nkomplu nittrattaw, rridu nagħmlu analiżi xierqa dwar li ma tip ta' kumpaniji jistaw jaqgħu taħt l-ambitu ta' dawn il-miżuri. Il-Polonja però hija kontra soluzzjonijiet li jafu jagħmlu ħsara l-libertajiet ta' l-insibu fi trattati, per eżempju, tal-otti ta' servizzi. Eh, ma ta' qabli, tkellmu dwar it-tassazzjoni diretta. Issa aħna irridu noqogħdu attenti hawnhekk, irridu niftakru li huwa l-Istat membru li jiddeċiedi fuq tassazzjoni diretta. Għal din ir-raġuni ċerti rekwiżiti jafu ma jkunux ideali naħseb aħjar ngħidu rakkomandazzjonijiet flok rekwiżiti fil-fatt. Tara xorta waħda aħna kontenti li naraw l-Kummissjoni Ewropea resqet proposti leġislattivi bħal dawn. Xorta waħda għad irridu nkomplu nirriflettu. Il-Polonja bla dubju se jkollha bżonn ċert Tu żmien biex tagħmel dan b'mod li nagħmlu l-analiżi eh, xirqa. Nista' ngħid ukoll li aħna favur l-idea li direttiva fuq skambju awtomatiku ta' informazzjoni għabbażi ta' rapportaċ minn pajjiż għal ieħor hija ħaġa tajba u kuntenti wkoll bil-mod kif miex ix-xogħol is-Senat tal-Polonja. Eh, għal bitċar li jixtieq jappoġġa il-ħidmiet li għaddejjin bħalissa. Rapporteur, eh, two, two minutes each to explain eh, what you expect from this exchange of view and the question marks. Zewċ minuti jissa rapporters biex tispiegaw daqxejn xtaħsbu intom, anke fuq dak l-intqal. Nibdew minn ġeb. Grazzi, President. l grazie grazzi ħafna Hemm ħafna membri tal parlament Nazzjonali li ġew hawnhekk biex jiddiskutu din il-kwistjoni daqshekk importanti. Kontent ħafna nixtieq nibda billi ngħid li huwa interessanti dan għandna kwistjoni hawnhekk qudiemna eh, fl-ekonomija globali fejn nistgħu naraw li għal kemm għandna kompetenza nazzjonali xi kultant diffiċli nwettqu għadin għaliex hemm nies li qegħdin jifitaw u jevvaldu t-taxxa kemm fid-dinja korporattiva u anke bil-każ tal-Panama Papers bil-private household assets. Il-xogħol komuni tagħna hawnhekk hemm MPs u deputati nazzjonali huwa li jerġa' jkollna s-seta f'pajjiżna b'mod li niġbru t-taxxi li għandna niġbru u bekk niżgurraw ġustizzja fiskali għal korporazzjonijiet u ċittadini fl-Stati membri Għaliex illum il-ġurnata kif qalet l-Kummissjoni wkoll jekk inqisu eżempju wieħed il-pis fiskali ta' SME huwa 30% ola minn dak tal-multinazzjonali u dan ifisser kompetizzjoni inġusta <clears throat> fuq il-soċjetà tagħna, fuq l-SMEs dawk li jħolqu l-impjiegi fl-Ewropa. Dawk li b'mod disprat jaħtiġu lajnuna Anki dwar il-Panama Papers, li mhux eh, l-kompetenza tagħna l-issa hawnhekk fit-taxe u importanti li nkunu nafu li baqa' ħafna xi jsir dwar trasparenza, kooperazzjoni mal-pajjiżi u ġurisdizzjoni madwar id-dinja fuq tassazzjoni effettiva. Għandna bżonn regoli l-Unjoni qed tkun b'saħħitha wkoll b'mod li jkun jistgħu jiġu imfassli u applikati dawn ir-regoli b'mod globali. Nieqaf hawnhekk però Nistanna bil-ħerqa diskussjoni li se jkollna u nittama li jkollna aġenda komuni. Kulħadd jagħmel l-almu tiegħu minn fejn jista' u nittamaw imbagħad li e, ix-xogħol tagħna e, ħall il-frott. Il-Panama Papers qegħdin jgħinuna Swiss Leaks ukoll U issa lest li nisma il kummenti proposti mistoqsijiet tagħkom. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lil korrapporter li joħor Mikel Tojra. Grazzi. Eżis kollegi, l-għonet nishtiq enfasizza l-importanza ta' dan is-suġġett u l fat li intom preżenti hawnhekk ħaġa tajba ħafna nistgħu naslu għal xi ħaġa biss jekk naħdmu flimkien bħala korrapporter ta' taksa wieħed u taksa tnejn nixtieq ninfasizza s-sejbi ta' l tal-ħidma tagħna f'taksa tnejn Is-sejba l-għanija hija l-kombinazzjoni ta' 22 sistemi fiskali komplikati fl-modi waslu għal ċerti lakuni li ntużaw mbagħad minn kumpanniji l-aktar multinazzjonali u rajna wkoll li jekk nixtiequ nsibu soluzzjoni jeħtieġ li f'suq komuni jaħtieġ li jkun hemm regoli komuni. U allura nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tgħaddi leġislazzjoni vinkolanti eh, permezz ta' skambju awtomatiku ta' informazzjoni tintroduċi wkoll CCCTB b'mod li l-kompetizzjoni ma ssirx permezz tal-BEPS però issir fuq ir-rati u jekk naslu għal dan din ikun baqa' mbagħad id-dimensjoni esterna. Xi ħaġa bħal din ma stajniex nindirizzawha fit-taksa wieħed għaliex kien hemm problema ta' trattat ta' tassazzjoni doppja tax havens ukoll. Xi ħaġa li bħalissa għaddej ħafna stħarriġ fuq vizavi il-Panama Papers, aħna rakkomandajna li kull profit li jataħħalli territorju komunitarju għandu jiġi taċċad darba fl-Unjoni Ewropea sija jekk dan isirx permezz ta' exit tax jew inkella permezz ta' sistema oħra li għandha tiġi diskussa. Issa Nistenna bil-ħerqa l-iskambju ta' opinjonijiet li se jsegwi u nittama li nsibu approċ komuni biex nkunu nistgħu implementaw il-proġett bebsa li xi ħaġa interessanti hija l-interess nazzjonali huwa imminat jekk ikun hemm evitar ta' taxxa b'mod aggressiv. Grazzi. Tibuku. Euh, maintenant donc nous. Mela, naddu għaskampju ta' femid, naddu rappresentanti ta' żewġ pajjiżi tal-pajjiżi li batunna il-miktub, il-ridu kelmu bil-miktub, il-Sor Stanford, mill-House of Commons, aħna onorati bil-prezenza ta' Lord Davis. Jimot partikolari għedni għos il-li għedar għan għaw ħabib eh, tal-qalbi tijaj fosna. Grazzi, President, grazzi tassew u koll il-Kommissjoni u l-Presidenza tal-li tajtuna ċans għal din id-diskussjoni. Jina ser namel xi kommenti li jistgħu jinstemaw bħala negattivi ma l-idea li jkunu eh, eh, ta' użu mbagħad nagħmel xi kommenti pożittivi wara. Naħseb li problema huwa lingwaġġ, hemm problema jħassra ma' problema tal-lingwaġġ għax hemm ħafna li semma l-evażjoni tat-taxxa u l-pjanar tat-taxxa eh, aggressiva. U ehm, nafx hemm totoloġija jew inkella kemm hemm differenza mhix ċara insomma jew x'inhi differenza Eh, u koll evażjoni ta' taxxa li nafu illegali ma eh, memx eh, is-semmija ma ma biex differenza, ma tamix differenza ta' evażjoni ta' taxxa u pjanar ta' taxxa minna ħu evażjoni ta' taxxa minna ħal-oħra. Għadan huma dokumenti illegali. u inti ħajkollok rsivi jew rekomendazzjoni fuqha. U allura rridu jinkitbu mod iktar preċiż. Nasib dan it-taħwit fil-lingwa wkoll jtaħbi xi ħaġa ta' taħwit prattiku, ġifieri minn ħejjel xiex dwarha. Jista' jkun forsi idea ideali aħna jkollna taxxa bħala responsabilità tal-Unjoni. Iżda aħna kif ukoll fakruna mhijiex responsabilità tal-Unjoni, responsabilità tal-Istati Membri. Naħseb li perikoluża li l-Unjoni li tagħti l-impressjoni tista' solvi problema ma tistax, għaliex iktar wasal wassal għastanijiet li jikbru li mbagħad sarraf iktar disappunt. Eh, kek ħat għamlu xi ħaġa dwar l-evażjoni tat-taxxa, eh, li l-evażjoni tat-taxxa ssir ehm, evitar tat-taxxa, il-mela aħna rridu billu il regoli tat-taxxa f'kull pajjiż individwali. Hemm ta' affarijiet li nisan nirrekomanda li nagħmlu mat partikolari nintroduċu il-regoli ah, kontra il-tal-evitar, il-gar li jenna minni għamilna minna għatar wara li jek irmaw kumpaniji gbar pa' Google Starbucks illi u bina. Imma issa għamlu din il-regola li jekk ikun hemm regoli ta' taxxa ma tiġi njorata mill-awtoritajiet u mbagħad tiġi appellata qudiem il-qorti li rrid eh, li tintuża għanijiet ta' vantaġġi taxxabli mela dan jitwarrab u t-taxxa tiġi imposta normalment, nasab li utli, ma' ma' jisab membri jihdu għam dan il-mizzuri u ma' nistax naħbu dan il-fat minnħat. Punt pozittiv issa. Jina mħasseb dwar l-applikazzjoni l-Unjoni edha tarfa fuq spallet tal-responsabilità tat-taxxa naħseb li dik ħaġa mhix ideali. Naħseb li għandha tagħmel huwa li tiffoka fuq li ġirdin naraw it-trasparenza f'dan il-qasam. Nasab importanti ħafna din id-direttiva li hija trasparenza u l-istiġġiġiment tal-disclosure. Naħseb li għandna bżonn iktar morri li lil minnek għaliex hawn xi ħaġa oħra li ta' taħwita hawnhekk inti tħares lejn id-dokumenti fl-ewwel paġna, l-ewwel paragrafu erba, il-paragrafu numru erba, fejn nevitaw iskrutinju pubbliku meta l-ħarsin jitħallas, meta ikunem il- il-informazzjoni tiġi pubblikata. Imma mbagħad fil-paġna ta' wara jgħid li l-informazzjoni ma tistax tiġi mikxufa lil pubbliku. Minn mela ġenew taħwit ma jaqblux fil-memorandum ta' spjegazzjoni nifhem li l-intenzjoni hija l-informazzjoni mhijiex se tinkixef lil pubbliku. Jiena ħaseb li mhux xi tajba, naħseb li l-pubbliku għandu jkun jaf. Tieni ħaġa, il-limitazzjoni tal-750 miljun euro bħala dħul mhuwa wari wisq U aħna irridu illi indaħlu iktar kumpaniji, kumpaniji pubbliċi u anki kumpaniji li huma miżlin ma publikati l ma l-essen essej jew bazzun jew tiert jew li daħlu taħt il-lista tal-borsa. Naħseb li hemm ħafna kumpanij dan it-tip, imma anki wkoll klijenti li huma wkoll eh, eh, parti interessati illi għandhom ikunu eh, eh, jafu x'qed jiġri. Allura naħseb illi dawn għandna bżonn nagħmlu dawn elementi dawn id-direttivi li ġosma riforma tat-taxxa u illi insaħħu eh, morru iktar lil minn hekk mill fil-qosma dak nixaqsam il-disclosure u trasparenza. Grazzi. Merci beaucoup, my lord. Euh, je donne maintenant la parole à Monsieur Pierre-Alain Muet. L'onorevole Muet, vice-président tal-Komitat tal-Finanzi l-Assemblea Nazjonali Franċiża. Nishti eh, nifraħ mill-bidu li jissa fl-Europa eh, minna dan ix-xogħol fuq il ġida kontra il-vażinji tax aggressiva. Dak iż-żmien aħna l-G20 kien uh, għamel il-programm, restaq il-programm tiegħu fuq iġida kontra taxxa u konna nafu li diġa' kienet diffiċli li uh, din nitrattaw fuq livell tal-Ewropa li xejn l-Unjoni Ewropea l-fiskalità taxxa hija xi ħaġa unanima, hija xi ħaġa għal fuq livell ta' parlamenti nazzjonali, imma l-parlamenti nazzjonali mill-bidu dal-xogħlijiet tal-Komitat Tax Eh, l-għasab il-President Lamassur fil-fat eh, permetta li l-affarijiet mxew u d-dim il-pass maġal ħafna u nasab importanti li l-Europa tkun eżemplarja fil-implementazzjoni tal-BEPS għal raġunijiet minħabba li tħaddim tajjeb ta' suq u għata kompetizjoni lejali, dak li importanti, u għalek irridu neħu dawk l-elementi li morru kontra l-kompetizjoni u ħagħoħra l-bazi tal-Unjoni Ewropeja, solidarietà, solidarietà bejn il-pajjiżi u dan jeskludi politika miex kulli miex kooperattiva. U naħseb li l-politika ta' t-tip ta' taxxa, ta' taxxa fl-Europa, wassal għal eh, iktar eh, eh, wassal għal problemi di li tal ta' taxxa fuq livell anki legali għaliex anki kumpaniji multinazzjonali benefikaw ħafna minna di. Il-implementazzjoni tal-BEPS irrid ikun eżemplari fl-Ewropa għaliex bil-proposta tal-reporting pajis pajis li ma sepp li hemm xi oħrajn li għamlu ktar progress minn oħrajn, imma nistgħu xorta nagħmlu iktar li qed nagħmlu anki mill qed isir fil-OECD li hija il-taxable base. Il um, dan huwa suġġett uh, fundamentali, suġġett Ewropew fi dan l-Unjoni Monetarja, dalok il-pajjiżi fi dan l-Unjoni Monetarja. U naħseb li jekk irnexxina din jikru ħaġa importanti għaliex dan jirbaħu u jelleb ir-regoli kollha l-oħra li wassal biex ħadd ieħor forsi jkun jista' jaħrab mill li ħallas il-taxxa. U jwasal l-iktar trasparenza għal eh, traċċadini, għall imprizi u l-iktar ħaġa naħseb fundamentali li se tiġi proposta fil-qafas tal-xogħol ta' dan il-Kumitat. Grazzi. Merci beaucoup. Alors je me tourne Grazie tassew mela ndur lejn il-Parlament Ewropew naddu minnu fih għal Danuta Hubner, Hubner 3 minuti. Nishtiq nibdan billi ngħid illi dawn l-aħħar sentej fix-xogħol tagħna fuq il-tassazzjoni tal-kumpaniji kien hemm ħafna avvenimenti drammatiċi li bottawna l-qoddim imma jekk aħna ħanna għodu nimplementaw dawn it-tet pakketti li semma sur kwest ħankunu mort mor lil in minn li nindirizzaw bi sfidi temporani fil fatt ħanoħol u sistema strutturali tajba ta' tassazzjoni fl-Ewropa u dan għandu jkun lantana. Il-kwistjoni li jiena nixtieq inqajjem hawnhekk hija wkoll marbuta ma' dak li qal Stephen Quest naħseb illi hemm bilanċ tajjeb bejn is-soluzzjonijiet li hemm bżonn għal tassazzjoni ta' korporata fuq livell nazzjonali u s-soluzzjonijiet li għandhom jitresu qudiem minn livell Ewropew anke ovvjament ir-rekomendazzjoni ta' OECD. Nasa biex insibu il-bilanċ bejn dak li jrid iseħ u jiġdeċis fuq u fuq livell tal-Unjoni Ewropea u dak li għandu jitħalla fidejn il-Parlamenti Nazzjonali hija ħaġa importanti ħafna. Imma ġenerali nista' ngħid li għandna Eh, la ta' strumenti legali u strumenti ta' politika u ser jkun hemm bżonn illi nkomplu nużaw strumenti ta' politika illi ħajkunu attivi fuq livelli differenti li fisser ukoll illi aħna ser ikonna nagħmlu livell li ma bħalu ta' kooperazzjoni u monitoraġġ. Barra minnek nixtieq eh, insemmi illi il kustjoni tal-taxxa teħtieġ Doż qawwija ta' attenzjoni li tingħata li dak li aħna nsejħu l leġitimità kuna tikra. Ħafna iktar termi ta' politika ta' tassazzjoni milli kas ta' politika oħra u hawnhekk huwa fidejna fl-Ewropa, fil-Parlamenti Ewropew, eh, Parlament Ewropew fuq livell ta' Parlament Ewropew u banki mbagħad fidejkom kollegi fuq livell nazzjonali illi tipprovdu leġittimità demokratika li għal din dan il-proċess ta' bidla li wassal għal fissar ta' xabli ta' sistema li tagħmilha ġusta ma' fl-istessin trasparenti u wkoll eh, li tkun ħilsa mill-abuż. Imma biex ikonna dan it-tip ta' leġitimita doppja f'dan il-proċess eh, meta vizavi parlamenti nazzjonali nasab l irdu namlu għal insaxħu dialogu politiku u illi namlu biex neġentu lejsu l-kwest li talab għal kooperazzjoni li għatmu flimkien li aħna irridu insaħħu il-kooperazzjoni. Is il-Parlament Nazzjonali u kol ser ikun jinata il-xol li implementa rekomendazzjoni tal-OECD u u kol li jagħmel trasposizjoni tal-leġizazzjoni Ewropej u direttivi Ewropej u jagħmel monitoraċ tal-implementazzjoni ta' dan. Ġifiri nistanejt li f'dan il-proċess, meta nirġu biex nifissaw it-tassazzjoni fl-Ewropa, ħafna responsabilta se tibqa' fidejn il-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi. Grazzi ta' sew Danuta. Naddu għal-Parlamenti Nazzjonali. Sur Pedro Saura, Kongressos del Diputato de Spanja. Tres minutos. Gracias, señor. Grazzi, Sur President, mill-perspettiva tiegħi. Fid-dinja tal-lum għandna sfidi globali u għalhekk għandna bżonn parlamenti globali u dan il-qasam huwa sfida globali u jaħtieġ riflessjoni globali min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali. Jiena nixtieq nifraħ il dan il-Kumitat, il-President u l-Membri tal-Kumitat ukoll u anki għal-Komissjoni Ewropea li qegħdin jikontribwixxu għal dan il-paradigma internazzjonali ġdid, mod li jkollna qasam fiskali ġustu diċenti. Jiena naħseb li għandna mudell ta' soċjetà hawnhekk eh, u għandna wkoll il-possibilità li noħorġu minn din is-sitwazzjoni ta' eja sekolari ekonomika xi ħaġa għandha x'taqsam ma' l-iżbilanċ <clears throat> u xi ħaġa kolli tista' twassalna l-soċjetà aktar b'saħħitha. Ġifieri nifirħilkom. Jiena nittama li l-ħidma e, tħalli frott anke fir-rigward tal-Panama Papers. Din hija opportunità tajba b'mod li nkomplu mexjim din l-istrateġija globali internazzjonali ta' koordinazzjoni fiskali. Fil-Parlament Spanjol aħna tlabna wkoll kumitat ta' investigazzjoni brabta ma' Panama Papers U jina xtaqt intem l-intervent tijaj billi nejt li jem ċerti kwistjonijiet li għalina huma importanti u naħseb li rridu komplu naħdmu fuqhom b'mod ċar u b'mod sostenut. Hemm il-bażi komuni pereżempju tal-kumpanniji. Dan il-pass Eh, irridu noħduh, irridu nisfruttaw dan il-moment, ovvjament, eh, u għamminnu u koll li għal diversi snin donnu waqafna u koll bil-ħidma tagħna hemmhekk, però issa naħseb li għandna nisfruttaw il-mument, immorru l lin minn dak li qed tgħid l-OECD ukoll. Imbagħad hemm ukoll il-lista Ewropea ta' tax havens dan huwa pass il qudiem u wkoll hawnhekk irridu naħdmu għaliex issawwa l-waqt li naħdmu. Eh, dan il-fenomenu qed iwassal għal riskju li eh, imbatu mill latta koezjoni soċjali u tkabbir ekonomiku u Naħsbu wkoll li fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni l-iskambju awtomatiku irridu marru pass li emmek u kol irridu nqisu l-benefiċjarju reali minnem wara il- il-ħidmiet li joħorġu minn dan l-iskambju automatiku ta' informazzjoni. ni hawnhekk, però ngħid li rridu nkunu ambizzjużi għaliex dan huwa il-mument it-tajjeb għaliex l-sfidi globali eh, jeħtieġu li namlu eh, namlu dan. Il dernier point que vous avez évoqué. Grazie. Mela, konklużjonijiet bil-forsi jridu niġibdu mill-Panama Papers. Zgur mux forsi. Issu sur tirem pożiġ ma nafx jekk qed tajba, jgħid il-President. Tet minuti. Grazie. Sofrenja ma pottost avvanzati termi tal-leġislazzjoni tat-taxxa. issa aħna wkoll dessi li konna bidlit fejn hemm bżonn dawk li huma miżuri moderni li hemm bżonn u l-atmosfera fil-parlament u pożittiv naħseb jiena li aħna irridu eh, ikollna nafu x'jistgħu jkunu il-sarad tal-politika tat-taxxa. Ovvjament, għana nkoll intlaqqa eh, namel l-reċessjoni u eh, Importanti illi dak li jkun iħallas it-taxxi fejn fejn għandu jħallas. Kifet, insomma, ħna għanna sistema pjuttost tajba, zdaw kol għanna l-problemi tagħna. Meta irridu niġbru id-data, speċjalment meta irridu niġbru id-data li tasal l-autoritajiet tat-taxxa tagħna li sakemm ġifieri data tiġi proċessata, safrat sa' kemm il-kriminali jinstabu kollox ikun għall-aħjar. Għanna it-treġġiħ lura tal-peace tal-prova u għanna u koll il deċizjoni differenti ta' xab li fil-leġizazzjoni ta' għana li jipermettu li nafu sa' ta' għedin jamlu il-kontribwenti ta' taxxa Eh, mistoqsija jew kustjoni interessanti ħafna forsi jena provokativa di jista. Is-sistema se tkun antikwata sakemm nilħu nsalvawa x'qed ngħid. Bdejt it-tattaxxa tax havens u ma dawn eh, ximdaqqiet il fuq minn 30 sena u eh, huwa biss li jistaqt niprofaw nifmu għadi. Iva veru li hemm ħafna tweġibiet tajbin iżda li għarjaw senijiet tajbin li għednamlu u dan għadhom jgħaw fil-dominju forsi internazzjonali. Jem issa għet jaddu għal pjattaformi privati pal cryptocurrencies u ma forma innovativi oħra ta' moneti per eżempju, u u rridu naraw se nagħmlu bihom barra minnek il-pajizi li għedin jizviluppaw li għedin għodhom għajnejna. Aħna l-om lajnuna, iżda jekk aħna. Nġestu l-problemi ta' xabli ta' nasew seppi li l-effetti sena jistetaw kienu għaxar darbi taħjar. Naħseb li azzjoni maħaffafna f'dan il-qasam ifisser li f'termini pratiċi għanajnu għom, per esempio, Nigeria. dawn għandhom ftit iktar minn 10% ta' taxxi fil-GDP tagħhom mhux biżejjed dan aħna rridu nipproċedu iktar ma minn hekk. Grazzi. Grazzi eżist kollegi. Eh, dawn kienu kommenti pertinenti ħafna fil-fatt id-Direttur Ġenerali minnaħa tal-Kommissjoni eh, ħadu nota tal-rezervi li jintom semmejtu tal-sistema ta' skambju reċiproku u l fat jekranx qed jaħdem l-istess mela issa niġu lura għal-Parlament Ewropew u naddu l-kelma għal-Grupp Soċjalista u Demokrat Peter Zeman. Fet minuti. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Grazie ħafna, Sur President. Nishti in ma dak li għadna kif smajna. L-ewwel net. Huwa tajjeb ħafna li qed niltaqgħu hawnhekk mar-rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali illi fejn titħol it-taxxa għandhom ir-responsabilità prinċipali fuq livell nazzjonali. Nasab li fl-istess dan juri li huwa suġġett li ma jistax jiġi solvut biss fuq livell nazzjonali għaliex dan jinkalla ma jwassalx għal sistema ġust għal kulħadd jekk nitkellmu fuq fuq livell Ewropew. Nasab li u importanti li namlu dan. Nasab li huwa importanti li ma nħarsux biss lejn l-istati membri ġirien tagħna. Fejn jitlu tax rulings u rapportaċ pajjiż pajjiż. Ma rridux biss ninformaw lil ġirien iżda rridu ninformaw lill kummissjoni dwar dan. Dan importanti għaliex bħalma rajna bil-każi sa' sussidjarjetà bil-Lux Leaks Amazon u l-każijiet l-oħra huwa importanti li konna li xi ħadd li ikun qed jipproteġi trattati iżda fl-istess ħin jista' jkun jikkontrolla jekk kull stat membru jkunx jirrispetta il-dispożizzjonijiet ta' trattati u jekk ikun il-każ li il-Kummissjoni ma tkunx informata totalment l-istati membri ma jkunux qed jippermetti jippermettu li l-Kummissjoni li kollha l-opportunità li tinvestika dawn il-ksur. Hemm ħafna stati membri jew gvernijiet illi ma jridux jagħmlu dan u jiena nixtieq illi nitlobkom sabiex dan kollu qed li qed niddiskutu dawn il-problemi kollha irridu niżguraw li dawk li jkun jistgħu jkollhom valuta sħiħa tas-sitwazzjoni irridu jiżguraw li kulħadd iżomm mal-obbligi tiegħu. Huwa importanti għal kulħadd illi jirrispetta l-obbligi. Grazzi ħafna, Peter. Issa naddu għal Parlamenti Nazzjonali u naddu il-kelma l-Sur Timo Araka mill-Finlandja. Grazie ħafna, Sur President. Jina xtaqt Tilkom l-attenzjoni għal fatt illi il-ġlida kontra l-evazir ta' taxxa hija relatata ma' liġijiet illi ma mhux neċessarjament jifuka fuq it-taxxa. Fil-Parlament Finlandiż għandna dibattitu jahra dwar il-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar sigurtajiet. Jiena qed nara xi wħud mill-MEPs Finlandiżi llum. Aħna għandna sistema eċċezzjonarju fil-Finlandja u xi kajżi oħra u tagħmel il-sieda tal-sigurtajiet obbligatorja. Jiena nirrappreżenta il-parlament sħiħ, għalek mux għan fid-dibattitu politiku imma l-implementazzjoni tal- ta' dan regolament se jtejjeb it-trasparenza ta' kontijiet barra minn xtutna. Irridu niddokumentaw l-oriġini tal-assi, il movement tal-assi u tassazzjoni ġusta mill-awtoritajiet madwar l-Ewropa fl-istess ħin hekk kif il-pubblikazzjoni tal-Panama tal-Panama Papers is-saħħa il għaj tal-aktar trasparenza hemm periklu u nuqqas ta' trasparenza f'leġiżlazzjoni toħra fl-Unjoni Ewropea. Ir-regolament huwa biss sentejn il-biss li sar sentejn jiena nixtieq nistaqsi l-istituzzjoni Ewropea sabiex tiskura li kunem iktar trasparenza dan il-regolament sabiex l-eċezzjoni nazjonali ta' tiġi regola Ewropea mingħajr trasparenza ma jistax ikun hemm tassazzjoni effettiva grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jekk jiena fhem sew mela intom fil-Finlandja għamiltu sistema li tigarantixxi trasparenza assoluta tal proprjetà tal-partijiet finanzjarji, tal-entitajiet finanzjarji u li l-ideja li għanna nandattawa di. U għavwet mill-vantagġi li wieħed jista' jieħu mill-iskambju ta' femmiet ta' dan it-tipu għali. Aħna niddiskutu minnaħa il-pjanijiet tal-leġizzazzjoni Ewropea u rekomendazzjoni Ewropeja u aħna wkoll nisna' Fudol dal-ponti li għadhom fundamentalment ta' kompetenzi nazjonali namlu skambju ta' dak li jkunu sejħin il presset tajba u li nisfruttaw l-aħjar dak li jagħmel ħaddieħor jaħdem sew għalih. Mela naddu għall austria Assur Hubert Fuchs. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Abgeordnete, die Sur President, membri tal Parlament, ċittadini u kumpaniji żgħar qed iħallsu ħafna taxxi meta imqabla mal-multinazzjonali. U dan huwa inġust il-kompetizjoni ġusta rridu indirizzawa miżuri sabiex intejbu tassazzjoni effettiva u trasparenza fis-suq intern huma importanti u urġenti. Il-pakket ta' kontra l-evazjoni ta' taxxa hija huwa pass fid-direzzjoni tajba, però hemm ħafna aktar passi li għandhom isiru, per eżempju. CCCTB illi tkun marbuta ma rati ta' taxxa minimija u massimi. Ovvjament l-istati membri jkollhom iżommu l-kompetenza illi jiddeċiedu fuq ir-rata ta' taxxa huwa importanti li naraw il-valur ta' profit u din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw jekk rridu ta' stazzjoni aktar ġusta, skabju ta' informazzjoni dwar it-taxxa u l-liġijiet tat-taxxa itina trasparenza neċessarja iżda mhux biżejjed rridu aktar informazzjoni li tiġi skambjata b'mod automatiku u naħdmu aktar fl-imkien kumpaniji multinazzjonali illi għedin bazati fl-Unjoni Ewropeja jew inkella li għamlu kummerċ fl-Unjoni Ewropeja għandhom ikunu soġġetti għal rapportaġġ pajjiż pajjiż fuq il-profitti u it-taxxi li jħallsu din l-informazzjoni ma diġ tkun eh, disponibli biss għall autoritajt ta' xaxxa iżda wkoll il-pubbliku ġenerali u hekk iżid il-fiduċja tal-ċittadini fil- l-amministrazzjoni tat-taxxa fl-Istati membri id-direttiva proposta għal kontra l-evażjoni tat-taxxa hija importanti fejn jitlu kumpaniji barranin irridu nizguraw li li ma jkunx possibbli li jevataw jevadu t-taxxa billi ħazzu t-taxxa f'pajjiż fejn ir-rata tat-taxxi jinqas. Mem l-ebda raġuni għal irridu nizgura li ma jkun hemm l-ebda raġuni għal kumpanija sabiex tista' biex jirru f'tax haven. Grazzi ħafna. Wara l-ura l-Parlament Ewropew. Mela, jek għanna ċans, imma jek ekonem xaħat foskom, illi forsi ma nkittu, ma nkittu u tiġderġu forsi li t-kelmu, għanna ċans, għanna ħin, mela le, eh, kullħat għandu ċans li jitkellem kif jishti, għalli xaħna għanna xirħin disponibli. Allora, en attendant,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 ħatri il-ġimma l-għaddit. Signori ser niprofa. L-ewwel tina kontent illi jiddispeċin ma naħsibx nista' nitkellem. Jiddispjaċina hemm xi kellim ieħor għal dan il-grupp? Mm, le, Mela, Mikkel Tojra. Eh, bil-edha fl-axar ringiela. Sur President, kollegi, jina nishti najd dal punt illi hemm il-Komitat ta' Taxi wieħed u il-Proġett BEPS. U dan iwasal għaż żewġ aspetti ma nistgħux insolvu dan fuq livell nazzjonali. Diġà għamel dal-punt Peter Seaman. Imma kunix realistiċi U importanti li kolna regoli komuni fl-Unjoni Ewropeja u li nistabilixxu fl-imkien mal-istati membri għafas li jkun legalment vinkolanti. Irridu nanalizzaw mod attent illi ir-regolamenti tat-taxxi huma suffiċenti sabiex indirizzaw il-pjanar tat taxxi aggressiv. huwa diffiċli distingu bejn il-pjanar ta' taxxa aggressiv u l-evażjoni ta' taxxa. Anzi l-evitar ta' taxxa. Dawn irridu nistudjawhom mod attent ħafna jekk ikollok pereżempju rata ta' taxxa ta' 12% fl-Irlanda u ħadd ma jpoġġiha f'dubju. il Il-Kummissjoni però ssib evidenza illi xi kumpaniji nexxielhom innaqsu it-taxxa b'mod legali għal 0.05% u dan iwassal għal kompetizzjoni inġusta u għanna mħazbin ħafna dwar dan. Hawnhekk l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea għandhom jaġixxu bħala protettur tal-kompetizzjoni għaliex mhux aċċettabbli li kumpaniji żgħar li ma jistewx jużaw strutturi sabiex jevitaw it-taxxa ikollhom żvantaġġ kbir minħabba dan. Irridu nagħmlu ċara illi l-iżvantaġġ għall kumpaniji SMEs huwa ta' 5 20 għal 30 fil-mija. Irrid nitkellem ukoll dwar id-digitalizzazzjoni. F'ekonomija digitalizzata qed isir dejjem aktar diffiċli li tistabbilixxi eżatt fejn il-valur huwa miżjud u l-profit sar. U għalhekk il-taxxa hija effettiva. L-esperti tat-taxxa għalhekk iridu jillokaw dan u jaraw jekk għandix bżon sistemi ta' taxxa kompletament differenti f'dan l-ambjent. Grazzi ħafna. Serna dik kelma issa l-Senat Olandiż. Grazzi, Sur President, l net, nifraħilkom tal-jorganizzajtu din il-laqqa sabiex nkun nistgħu nsaħħu dialogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti fl-Istati Membri L-ewwel punt li nixtieq inqajjem huwa li l-Unjoni Ewropea mhix waħedha f'din id-dinja. Huwa importanti illi il-proġett BEPS ikun ta' suċċess u li jkun ikun appoġġjat ukoll bisħieħ minn stati membri oħra tal-OECD, speċjalment dawk il-kbar bħal pereżempju l-Stati Uniti u il-Ċina. Palma kulħadd jaf waħda mill-kawża tal-miss message hija il-sistema ta' taxxa fl-Istati Uniti u sissa l-Kongress Amerikan ma laħaqx konsens sabiex ibiddel il-reġim ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea fejn jitlu kumpaniji bħalma nafu it-taxxi multinazzjonali huma soġġetti għal taxxa korporattiva internazzjonali u jistaw jevitaw li ħassu tassin sa' kem jihdu l-ura l-profit fl-Istati Uniti u nafu li ħafna minnom ma jamrux dan għalek 3 triljuni ta' dollari, dollari Amerikani huma bbażati barra mill-Istati Uniti. Jekk l-Unjoni Ewropea dan huwa appoġġat mill-Parlament Olandiż, jekk l-Unjoni Ewropea ser taġel u timplementa proġett tal-BEPS l-Istati Uniti ser jagħmel l-istess għax hemm paradoss Trump jekk ikun hemm taxxi ola fl-Unjoni Ewropea jwaslux għal inqas taxxi fl-Istati Uniti. Għalhekk irridu li dan il-pakkett ta' kontra l-evitar ta' taxxa ikun ta' suċċess dan id fil-tieni Kamra ta' Rappresentanti Olandiżi. Jekk rridu nkunu ta' suċċess fil-Presidenza Olandiża forsi aħjar li nżommu mal-miżuri tal-BEPS u ma nżidu xejn iktar. Hemm ukoll il-miżuri ta' kontra l-abbuż tat-taxxa li hija rakkomandazzjoni mingħata l-Kummissjoni. It-trasparenza hija importanti ħafna hawnhekk għalhekk aħna ninaqdu mal-attivitajiet tal-Kummissjoni u tal-Parlament Olandiż illi diġà ġew qed jiġu implementati il-rapportaġġ pereżempju pajjiż pajjiż. Aħna wkoll ħadna l-inizjattivi sabiex 23 pajis li qed jiżviluppa ibidlu ir-regoli tat-taxxa sabiex ikollhom klawżola ta' kontrarpus tat-taxxa aktar b'saħħitha. L-ambizzjoni hija tajba bħalma qal il-kollega Spanjol tiegħi iżda rridu kunu ukoll realistiċi. Irridu li l-awtoritajiet tat-taxxi jagħmlu dawn ir-regoli aktar effettivi u aħna għanna rizorsi fl-istati membri kollha sabiex namlu dawn effettivi, speċjalment fejn l-autorità ta' xaritu jaħdmu fl-imkien u għatajab li jkollna l-iskambju automatiku ta' informazzjoni imma rridu autoritajiet li jistaw jipproċessaw. Grazzi. Naħseb illi l-aħħar kumment huwa partikolarment importanti Ovvjament il-problema hija l-istess fl-istati membri kollha. Lura lejn il-Parlament Ewropew għal grupp GUE Fabio De Masi. Grazzi. Naseb illi il-Panama Papers pal-LuxLeaks għannuna fissem il-grupp tijaj. u il-persuna li ġab dan kollu għall-attenzjoni se jgħaddi il proċess Jien ma nistax ħares lejn xaħat. u ma nistax naċċetta li ċittadina ħalas aktar ta' xi minn Google jew Amazon. fil-Panama Papers għanna lista twila għanna ħafna ftajimiet ta' tassazzjoni ma' l-OECD xieħut fl-istati membri tal-Unjoni Ewropeja u fejn għanna għamon bil sejr fit tax havens. Il ċe pajizi ma jipparteċipawx fl skampju ta' informazzjoni, l-Ġermanja u koll illi qed jipproteġu letterbox companies. Hemm ukoll attivitajiet rejati għax hemm il-ħasil tal-flus u l-finanzjament ta' terroristi. Irrid inkomplu ma' dak li għal kollega Ingliż qabel fejn nitlu fejn niġu għal rapportaċ tal-kumpaniji, rridu nimxu passi l-qoddim. Kienem blacklist fl-2009 fil-Portugal madwar 75 fil-Portugal kienem 75 pajis fil-blacklist u fil-Germania ma kienem xejn fil-Portugal Ma naħsebx li din għadda tkun skuża faċli. L-Istati Uniti ħadu passi unilaterali. Jiena naħseb li għandna bżonn xi tip ta' liġi kriminali li tapplika l-kumpaniji bħal pereżempju banek illi jinvolvu li ħan privazzjoni tat-taxxa Ovvjament irridu bażi ta' taxxa tal-kumpanji komuni irrid ikun hemm ma jistax ikun kumpaniji bbażata fl-Olanda fejn ikollhom bis-sensoring machine. Din it-tip ta' armonizzazzjoni forsi se żid il-kompetizzjoni tat taxxa permezz tar-rati tat taxxa sakemm ma jkollniex limiti minimi u massimi. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Għala, mela, issa għaddu għal-Parlamenti Nazjonali, Honorable Reuters, għal-Belġu, il-Kamra ta' Deputati. Voorzitter, eh, hartelijk Grazzi. Grazzi għal din l-istedina u grazzi u koll għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet li jgħat jizvolġi l-lum. Awnek. Dak li nistgħu nagħmlu huwa li naqblu li dawn il-lakuni fiskali irridu jingħalqu b'mod li kumpaniji multinazzjonali ma jkunux jistgħu jevitaw it-taxxa. Soluzzjoni ideali tista' tkun li jkun hemm miżuri li joħolqu aktar trasparenza u aktar skambju ta' informazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet fiskali differenti. Ħaġa importanti ħafna din. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tar-rapportaġġ minn pajjiż għal ieħor. Xi ħaġa li rridu nindirizzawha din hija ħaġa li lilna toġobna ħafna. Naħseb li il-proposta tal-Kummissjoni se twassal għal aktar trasparenza u għal aktar skambju ta' informazzjoni. Jiġifieri għandkom l-appoġġ sħiħ tagħna, però hemm xi affarijiet xej kritiċi li nixtieq ngħid ukoll. L-ewwel net irridu nqis sitwazzjoni ta' stati membri aktar żgħar. Naf li stati membri kbar jaf ikollhom ċerta opinjoni, però pajjiżi żgħar irridu jibqgħu kompetittivi. U allura huwa importanti li u ma jkunu jistaw iżommu sovranità tagħhom fuq kwistjonijiet ta' taxxa tassazzjoni baxxa jista' jkun fl-interess ukoll tal-SMEs. Ġifieri naħseb li kompetizzjoni tajba f'dan il-qasam għandha tibqa' possibbli. Punti ieħor li nixtieq nagħmel huwa brabta <coughs> mal-iżvilupp mal-iżvilupp fil-qasam ta' tal-OECD. Naħseb li fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea trid tibqa' żomm f'moħħa l-kuntest internazzjonali wkoll. Meta l-Kummissjoni timponi obbligi li jmorru l lin minn dak li ġi maqbul minn f'livell internazzjonali, rridu naraw jekk aħniex dajfu l-pożizzjoni tagħna fid-dinja. U naħseb li dan m'għandux ikun ir-riżultat tal-ħidma tagħna, imbagħad punt ieħor li huwa importanti wkoll viżavi l-SMEs f'pajjiż żgħir bħal Belġju l-SMEs li hija parti importanti ħafna tal-ekonomija tagħna l-miżuri kollha li nieħdu irdu niżguraw li dawn ma joħolqux pis amministrattiv addizzjonali għal dawn il-kumpaniji. Jekk dawn il-kummenti ġu mitqisa, allura naħseb li nkunu nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna fuq tassazzjoni ġusta u nqisu koll il-fatt li tassazzjoni baxxa tista' tkun tajba għal pajjiżi iżgħar. Eh, alors je reviens au Parlement. Nerġa' lura l-Parlament Ewropew. <coughs> Ernest Maragaj. Grazie, Presidente. Grazzi, President, aħna rajna l-komunikat tal-Komissjoni fuq il-miżuri kontra l-evitar u l-evazjoni tat taxxa Però nafu aħna li għanna lik kbir, għadin nitilfu 100 miljoni ta' euro f'rizorsi pubbliċi, però xorta waħda nibqgħu neħdu miżuri kontra l-effetti sekundarji ta' dawn il-leaks. Il-Kummissarju Moskovici għalet eh, xinu dan il-volum 70,000 miljon fis-sena, nofs il-budget tal-Unjoni Ewropea u 50% tas-somma li dedikaw għal fondi tagħna. hemm il-kwistjoni tar-royalties u l-proprjetà intellettwali. Imbagħad hemm ukoll pajjiż li ma jintaxxawx il-kumpaniji sekondarji. Oħrajn ukoll jagħtu ċertu eh, ftemiet bħala inċentiv u oħrajn joffru rata li hija inqas min nofs tal-medja. Nistgħu nikkolkulaw jew imbassru dak li qed jiġri. Dawn eh, huma r-riżultat ta' trasferiment ta' ammont kbir ta' flejjes ġenerati f'ċerti pajjiżi li mbagħad iwaslu wkoll għal ċerti problemi fi Franza, l-Ġermanja, l-Italja, eċetera. Fil-waqt li pajjiżi wkoll fejn ta' xebaxxa, bħal olanda l-Irlanda, l Lussemburgu, eċetera, eh, daħlu aktar. ġifri hemm ċerti pajjiżi li qegħdin jitolfu eh, ħafna flejjes u mbagħad il-pajjiżi l-oħrajn ukoll jitilfu mal-50 elf Ma naħseb li dinja situazzjoni aċċettabbli jew kwantifikabbli. Hemm bżonn aktar trasparenza, hemm bżonn eh, blacklists ukoll għal dawn it-tax havens. Irridu nittrattaw din il-ħaġa b'mod globali eh, u b'ċerti miżuri li jkunu blaqta Ewropea. Mardux ninsew ukoll li dawn li jekk ma se nagħmlu xejn se nibqgħu dawn il-problemi fiskali. Hemm ukoll kwistjoni tal l-SMEs, il-ħaddim, eċċetera imbagħad nispiċċaw eh, nibqgħu dawn il-problemi tal-Panama, eċċetera, fejn huwa fejn huwa mbassar li hemm ma' triljun euro moħbijin. Ovvjament, eh, rridu morru li l mill-kustjoni tal-Panama Papers jekk rridu naslu għal soluzzjonijiet li jkunu tajbin għal kulħadd. Il-Parlament Nazzjonali ħasbu x'jistgħu jagħmlu b'dan ir-rigward. Nistgħu naħdmu fl-imkien f'dan ir-rigward eh, kooperazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Din hija xi ħaġa li rridu narawha fil-xhur li ġejjin ta' ħidma. Issa l-Parlamenti Nazzjonali ngħaddi l-kelma għal darboħra li sur Daniel Sessassic. Grazzi ħafna għal kien l-element l-aspettativa tagħna li jkun diskussjoni tajba llum fuq dan is-suġġett. Tajjeb li hemm konsensus hawnhekk li se nwaqfu dawn il-prassi issa. ċaħġa ħaġa li l ħafna snin. U sen sensella sħiħa ta' opinjonijiet ovvjament dwar xandu jisir fil-realtà, pero nishtin ringrazzja kol tal semmejtu kwistjoni ta' trasparenza. Nishtin ringrazzja u kol il-Fabio Damasi u kol. Tal-intervent tajjeb tijaw. Għal pajizi u r-reġjuni u l-ekolatajiet tagħna huwa importanti li nagħmlu kif qal il-kollega ta' Slovenja. Li ħafna pajjiżi ġifieri balla mill-Unjoni Ewropea għandhom problema wkoll biha din il-ħaġa. Jiena naħseb li waħda mill-problemi ewlenin fil-proposta tal-Kommissjoni hija li trasparenza mhix trattata biżejjed, però trasparenza hija meħtieġa trasparenza pubblika għal pubbliku għal ġurnalisti, l-esperti legali, kulħadd għandu bżonn kollu aċċess għal din informazzjoni Però u importanti wkoll li nkunu nafu li ma pajjiżi se jkunu suġġetti għal rapportaċ eh, minn pajjiż għal ieħor, però naħseb li il limitu minimu huwa all wis jekk wieħed qis diskussjoni Ewropea biss qegħdin nitkellmu dwar 40 miljun euro u dan ir-rapportaġġ irid ikun pubbliku. Huwa neċessarju li tkun ħaġa globali dejn li tmur lil mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Dawn 28 pajjiż din hija ħaġa importanti jekk nixtiequ naslu fejn irridu naslu. Hemm bżonn aktar pressjoni fuq l-awtoritajiet b'mod li jkun hemm eh, rekord pubbliku fejn eh, naraw minn huma s siddin Eh, beneficjari tal-kumpanniji, xi ħaġa kollha ħarġet minn Panama Papers. Grazzi għall-Parlament Ewropew ngħaddi l-kelma issa lil Garbara Capo. Grazzi li nitrattaw l-evitar tat-taxxa. Mhux biss priorità l-Unjoni Ewropea, però anki fl-Istati membri l-antan għandu jkun l-istess, ġifieri li jkun hemm sistema effettiva li tintaxxa l-profitti fejn esseħ l-attività mżon aktar trasparenza u kol kif u kol ta' akbar l-SMEs ġeneralment jilab jħalsu 30% aktar mill kumpaniji multinazzjonali l-budgets nazzjonali u maffetwati permezz ta' pjanar fiskali aggressiv l-OECD jgħid li 70 biljun ta' dħul huwa mitluf kull sena fl-Istati membri fl-Unjoni Ewropea u ħafna minn dawn il-flejjes jispiċċaw fit-tax havens dan intwera għal darbohra permezz tal-Panama Papers dan l-iskandlu. L-inizjattiva u sidi BEPS hija pass importanti biex nitrattaw il-problema globali ta' evażjoni fiskali. Għandan il-pjan ta' 15 punt mill-OECD eh, fejn qed jiġu trattati ċerti joqsma l-ewwel net internazzjonali fuq tassazzjoni korporattiva mbagħad l-eluq tal-lakuni u żieda fit-trasparenza. 96 pajjiż inkluż dawk tal-Istat tal-Unjoni Ewropea impenjaw ruħhom biex ikun hemm skambju awtomatiku ta' informazzjoni fuq il-kontijiet tal-bank u l-Istati Uniti wara l Panama Papers issa ħabru li beħsibhom jieħdu miżuri simili. F'jannar ta' din is-sena l-Kummissjoni Ewropea ppreżentat pakket dettaljat eh, tal-vidar ta' taxxa li ikopri it-tlet għanit li semmejt aktar kmini. Il-ġimgħa l-oħra ġie mħabbar li reġistru ta' trasparenza se jkun parti mill-country by country reporting għal korporazzjonijiet multinazzjonali u dan se japplika ġifieri anki għal taxxa imħalsa barra mill-Unjoni. Għanna żewġ rapporti u kolla din mill-IP li trattaw l-evażjoni u trasparenza l hemm eh, rapport fuq eh, rapportaġġ minn pajisal li ieħor kumpanniji ta' eh, il-fuq minn ċertu turnover, spesa jekk hemm ta' kumpanniji li jkunu suġġetti għal country by country reporting u fit-8 ta' Marzu ta' din is-sena li koffin qabel li se jkun hemm rapportaġġ obbligatorju bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea mill-2017 pero dam għadu mhux biżejjed. Fil-verità, għandna bżonn netwerk globali ta' reġistri ta' trasparenza kif ukoll reġistru globali għal beneficjarju wara letterbox companies xi ħaġa li semmit mill-membri tal- Parlamenti Nazzjonali mġburin hawnhekk bid-direttiva wkoll tal ħasil tal-flus għandna wkoll l-ħsit nagħmlu dan it-tip ta' reġistru fl-Unjoni Ewropea wkoll l organizzazzjoni wkoll ta' reġistri fuq it-tax havens kif ukoll limitazzjoni statutorji b'mod li il-profitt ma jitxaqlaqx irridu nittrattaw ukoll switch over clauses, exit taxation, etc. Xi ħaġa li semmew rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali dal-Odu. Hemm bżonn definizzjoni ċara tal-stabilment permanenti l-kollega Ungaris semma eh, l-kumpanni digitali u l-intaxxar tagħhom din ħaġa importanti ħafna nitrattawha. Grazzi. Eh, pour le eh, Sénat. Għas-Senat Repubblika Ċeka. <coughs> Suġġerik. Wettil. Jed? Predsedo. Ok. Grazie ħafna. Issa, għad nitkellem eh, fissem l-ewel kamra tal-parlament tagħna. Nista' ngħid li aħna ħdimna ħafna fuq ta' sanzjoni aktar effettiva tal-kumpanniji l-kbar. Ovvjament se nkun qegħdin niddiskutu l-proposti tal-Kummissjoni fit-tul fis-Senat eh, Ċek, però ġenerali nappoġġaw miżuri kontra l-evażjoni tat-taxxa min-naħa ta' dawn il-kumpanniji għaliex dan jagħmel ħsara l-suq inaqqas id-dħul tal-pajjiżi u apparti minn hekk jagħmel ħsara wkoll lill-kompetizzjoni, però aħna nixtiequ ngħidu wkoll li tassazzjoni diretta huwa kompetenza tal-Istati membri xorta waħda biex insibu approċċ aktar effettiv eh, dan is-suġġett kooperazzjoni komunitarja hija xi ħaġa xierqa. Aħna tal-opinjoni li l-proposti tal-Kummissjoni jinkludu miżuri xirqa maħsuba biex jitrattaw l-evażjoni fiskali u metodi oħra li permezz tagħhom il-flejjes qegħdin jaħarbu mit-territorju tal-Unjoni Ewropea. it trasposizzjoni kalendarju ta' trasposizjoni ma' nsibuħx hawnhekk fir republika Ċeka se jeħtieġ tibdil tal-leġiżlazzjoni tagħna għal daqstant eh, nixtiequ nitolbu li jkollna 24 xahar għad dispożizzjoni tagħna nappoġġaw ukoll l-istrateġija l-ġdida għal ġestjoni tal-ħin iktar effettiva bbażata fuq il-kooperazzjoni ta' pajjiżi komunitarji u pajjiżi terzi nappoġġaw ukoll l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex intejbu kooperazzjoni ma' msieħba internazzjonali biex nitrattaw l-evażjoni fiskali. Kif diġà ntqal hawnhekk naqblu wkoll ma' l-ħolqien tal-lista ta' pajjiżi li jippermettu l-evażjoni fiskali permezz ta' pjanar fiskali aggressiv għad detriment ta' ekonomija aktar dajfa. Parti minn hekk l-Unjoni Ewropea tagħmel pressjoni konsiderevoli fuq dawn it-tax havens u naħseb li nistgħu nibbenefikaw ukoll mill-lista ta' kumpaniji li jużaw dawn il-privilege regimes, inkluż il-BEPS, grazzi. parlament Madame Anna Gomes. Euh, Iva, tassew. Nafu x'għandna nagħmlu. U aħna libħi mal-Parlamenti Nazzjonali rridu nkunu aktar proattivi. Rridu nagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħna u l-istituzzjonijiet biex issir dak li hemm bżonn issir. Nista' identifika seba' affarijiet jien. Blacklist konġunta ta' tax havens pereżempju, imbagħad is-CBCR Però mhux hekk kif proposta mill-Kummissjoni mhux issib isiħar limitata għall attivitajiet ta' kumpaniji multinazzjonali fl-Unjoni Ewropea se tkun xi ħaġa globali għaliex hekk li tkun kontraproduttiva. Nispiċċaw biex impaxxuhom imorru band oħra. Mhux se nindirizzaw il-problema hekk jekk nillimitaw biss għall-attivitajiet eh, f'territorju komunitarju, u mbagħad hemm thresholds ukoll mhux 750 miljun però aktar baxx biex niżguraw li jkun hemm skrutinju xieraq. Imbagħad ovvjament il-kwistjoni kruċjali ta' reġistri ċentrali aċċessibbli pubblikament tal-kumpanniji b'mod li nkunu nafu minn huma l-beneficjarji ta' dawn il-kumpanniji. Nafu aħna li għawna kux għaddejn nitrattaw bis l evażjoni fiskali Għadin nġildu għawnek il-ħasil tal-flows, kriminalità organizzata, inkluż terroristi li jużaw il-sistema offshore, offshore. Ma nistawx inkomplu nippermettu dawn l-affarijiet. għadin nippermettu l-gvernijiet tagħna li jispiċċaw hijacked minn l-element kriminali. Din mhix biss kwestjoni ta' direttiva ta' ħasil tal-flus u li jemmer irdu naġġornawa dik li daħlet fis-seħ. Hemm il-kwestjoni ta' segretezza wkoll li hija problematika. U mbagħad, apparti minn hekk, hemm ukoll il-kwestjoni ta' teddid. Eh, kien hemm diversi MPs l-aħħar darba li ma ħallewx li it-trusts li jiġu inklużi, inkluż il renju Unitu u dimma ma kienx kombinazzjoni. Ovvjament, eh, hemm l-attivitajiet fil ġurdizzjonijiet tar-Renju Unit pa' Channel Islands din hija ħaġa kruċjali bil-Brexit jew minajru. Ir-Renju Unit irdi jiġu mġela li trattaw il porkeri li bħal issa ċerti bnadi u hawnhekk f'dan ir-rigward kuntenta bil-punt li sar minn Cameron dwar il-Panama Papers irridu nġelu lil banek biex joħorġu bil l-informazzjoni kollha tar-rapport li għandhom mal-Mossack Fonseca Hija xi ħaġa li nagħmlu għall-banek kollha, inġelluhom, imbagħad l-iżvelar tal-property ownership nafu li ħafna mill-ħasel tal-flus imbagħad jiġi investitu imbagħad fil-xiri tal-proprjetà f'Londra b'nati oħra wkoll, imbagħad fl-aħħar net l-armonizzazzjoni minima ta' tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea b'mod li xi pajjiżi bħal Olanda isir tax haven għal Portugal. 16 mill-20 kumpaniji elenkati fil-borż għandhom id-domiċilju tagħhom fl-Olanda, mhux biss biex iħallsu nqas taxxa, però biex ma jkunux imġela jiddikjaraw il-flejjes ġenerati b'nadi oħrajn. Ma nistgħux inkomplu sejren hekk. Is-CCCTB rridu naħdmu fuqha U fl-aħħar net, l-aħħar ħaġa, is-seba' punt. Hemm bżonn li fit titib mal-Amerikani indaħlu kapitlu li inkludi BEPS mandatorja. You don't want to simplify the negotiation. ma tiġi semplifika negozjati mela jgħid il-President. Timur Rakah. Timo. Grazzi. Iva, xtaqt neġan nitkellem biex ukoll parzjalment. Biex forsi l-interpreti jihdu naqra gozbi bil-isem għaf ftit Finlandiż. Ovvjament, ambjent nazzjonali differenti minn tal-Unjoni Ewropea u allura tajjeb li dan iċ-ċans tal-hemm l-Luxemburg Femit. Il-Gvern Finlandiż ippubblika Dan eh, eh, l-ura f'pajjiżna jieħdu mm, azzjoni fuq miżuri ta' taxxa li hija xi pożittiva. Imma il-miżuri tat taxxa tal-Unjoni, l-idea allura fil-finali ma jistgħux jipperikollaw il-kompetitività fuq livell nazzjonali. Dan huwa dinja skuża biex ma ndaħlu ċertu riformi, jew ndaħlu riformi bi skuża xi ħaġa oħra. In-nies huma rabjati lejn pjanar ta' taxxa aggressiv għax ma jidirx huwa ġust, għax jiriħu mhuwiex ġust. Imma jnaħseb irridu nifukaw iktar fuq id-dimensjoni tal-kompetizzjoni ġusta. Aħna mhux qed nitkellmu dwar benefiċċji fuq żmien qasir, imma fuq żmien medju fuq żmien twil bħala kompetittività. U kompetizzjoni ġenerali għandha tkun possibbli insomma. Il-kumpaniji u l-interessi tagħhom short term reviews minn qasiri għax ħaġa li jisit titqis imma il-kumpaniji Għasar minn dawk il-kbar iridu xartu profitabilità mill rizazzjoni ta' taxxa. U din ovvjament tkun irtikun irtikollu għan ċentrali, għax minnajm din il-prevedibilità ma nistawx li nġelu dawn il-kumpanija ċataw li ġaħġa li għatamillom il-ġit għal dik il-kompetizzjoni. Ija neċessarja li nitrattaw kompetizzjoni ta' taxxa li tagħmel ħsara. Grazzi. Grazzi. Xi ħadd ieħor? Ma xi ħadd li forsi ma tkellimx li xtaq jitkellem jerġa'? Lord Davis jista' jwieġeb forsi għal ċertu tmaqdir li sar lejren Unit? Bat Miguel Jegas. Grazzi. Jien ma jxnanna minn interventi ieħor imma gina grata l kommenti li saru sissa. Staqsin saqsi sur kwest fuq xi ħaġa. li sur kwest kienet jieħu noti fuq kommenti minn membri tal-Parlament u jana kontenti li qiegħed hawnhekk fost nazda tifet fil-kommenti tiegħi il-mera mamrun ta' spiegazzjoni fuq direttiva brabta mal um, tikxif tal-tħol um, ta' taxxa fuq it-taxxa jgħid fuq paġna 20 su fin-nofs li lan huwa li tippermetti li jkun hemm eżaminazzjoni pubbliku ta' jekk it-taxxa tkun x'intħallset jew le. U jgħid Clear a specific report the income tax they pay. On the very next page. Mbagħad fil-paġna li jmiss kifet qabel, paragrafu 1 ngħid li ta' erba. Report of the tax authorities will not be disclosed to the public. But either this. Issa, jew dal-eġerġizzju hija tawnek biex ikun hemm informazzjoni tiġi pubblikata jew le. X'nix inġas il-sur kwest li ma waħda jien, it-tama fil-fatt li direttiva, l-għanda direttiva li l-informazzjoni tkun disponibli mhux biss l-awtorità taxxa mal-pubbliku ġenerali għax jidir li din huwa essenzjali biex nerġgħu niksbu eh, fiduċja fil-sistema taxxabli. U li eh, l-azzjonisti, l-klijenti, kull min valut eh, għandu l-dritt li jkun jaf l-informazzjoni. Grazzi. Is-sur fil-fatt ħannota ta' għatta mistoqsijiet preċiżi ma inti għamilt u xi kummenti li kienu saru. Wissa, issa ħanetolbu li wieġeb il kulħat Laħar intervent Miguel Viegas fisem il-Parlament Ewropew. fil-qosor. Xtaqt infaħar minn qed jagħmel din il-laqa. Għax importanti ħafna din il-laqa. Imma kif narawha aħna, dak li huwa importanti hawnhekk huwa li jekk hemm xrieda politika li wieħed jipproċedi biex tassew jattakka din il-problema. Din hija l-mistoqsija li tħollu torbot u r politika titkun imsaħħa fuq livell ta' stati membri għaliex din il-kwistjoni għada fi kompetenza tal-istati membri ħaġa tajba wara kollox. Imma notament hemm konsens. Mhux qed nitkellmu fuq l-armonizzazzjoni tar-razzi tat-taxxa. Imma aħna rridu naraw li l-prinċipju tiġi ntaxxat fejn jiġi maħluq u ovvjament hemmhekk għandhom jiġu ntaxxati skont il model li jiġi deċiż fuq il kum pajjiż. Imma l-ideja hi kemx ġieda eh, politika li mmexxu l-qudiem, kwestjoni li eh, nivilifikaw is-sistema li il-banek għadhom qegħdin joperaw fil- dawn il-bejtiet ta' taxxa, kulħadd kulħadd għandu dak il-preferut tiegħu, post preferut. Nasab jahna nambidlu il lingwaġġ fil-fat. Jek inti taħseb eh, jek inti taħseb f'pajjiż eh, li huwa eh, bejta ta' taxxa taħseb pajis eżotiku, imma hemm pajjiżi oħrajn ukoll li għaw taħt il ukoll ambitu Ewropew. Per esempio, din it-taxxa speċjali, sejtu speċjali ta' Madeira, ħana ntemmu għadi, il-Parlament e fil-verità jgħazit ħafna affarijiet imma ma jħux azzjoni. Aħna għan ta' sew nappoġġaw dan il-għani jew le? Din hija mistoqsija. Deċiżjonijiet politiċi jridu jiġu u dan id dabattitu li jaqgħet il-parlamentari huma huwa pajjiż huwa pass pożittiv ħafna. U nistgħu nimxu lejn konsens dan il-mod. Jew kellu minnu nevitaw sitwazzjoni fejn dawn id-deċiżjonijiet inħallu ma' darb'oħra jew nfarfru. Irridu nippruvaw nelbu l-ostakli nagħmlu x-xogħol li jrid iseħħ. Grazzi. Grazzi tasse għal kull min kontribwixxa dan id-dibattitu tal-tant. Rick? U qabel ma nadur nadur id-direttur ġenerali biex jitina ftit xi tweġibiet. Mbagħad ir-rapporter biex jgħati l-konklużjonijiet nixtieq minna ħatina għamel xi kummenti. Nawenet, huwa ċar, ħafna fostkom saħu, aħna edniħu kol diġa fl-introduzzjoni tagħna anke Sir Duesenberg, li din hija kompetenza tal-Parlamenti Nazzjonali. Ġifieri intom ħadd iddeċidu illi se nagħmlu ma nagħmlux u aħna qegħdin hemmhekk biex niffaċilitaw id-diskussjoni. Aħna rridu illi inqisu il-lat nazzjonali u l-għażliet nazzjonali nirrispettawhom u naraw li jintkom għandkom informazzjoni kollha li forsi għandkom bżonn mat partikolari dak illi kun ġej mill-istituzzjonijiet komunitarji. Kulħadd jaqbel illi dan aħna na wasanna għal situazzjonijiet ta' ġustizzja minn fakkarna li hemm mezzi fejn għandek il-prizi za' medji teħarsu ħalsu inqas minn ħaddieħor. Ebda dibattitu. Palmaġi avukat evokat li semmi Reuters. Ma jista' jinnega l-fatt li ma nistgħu irridu nippruvaw nifmu kif jew jekk id-daqs tal-pajjiż għandu jkun kriterju pertinenti xi ħaġa li l-Kumitat tagħna temporani tal-Parlament Ewropew ilu jgħid u jagħmel jagħmel mm, jidher dawra mal-Ewropa u bosta drabi f'ċertu pajjiżi għalinna li mhix leġittima illi pajjiżi żgħar jistgħu jużaw metodi fejn il-gbar ma jizawawx, ma jizawawx. Jġdik, jiex ħaġa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. U bat, ħagħuħra, xie kwalifika pal pajzaġ, xie kwalifika pal kbir. Għandek, għandek iktar minn 10 miljon ah, abitant, huwa kbir jew zaħir, qabbel ma Lussemburgu u Malta, xċerta. U jekk id-daqs ġifiri għal dal-bohra, jiex ħagġa daqsek preferenti. Jekk aħna ċerti li għonek naqblu, jekk il-kompetizzjoni fiskali hija inevitabli nħabba l-partiti politiċi li ħajkar jaraw wix pozittiva negativa, edha pero inevitabli. U jekk inevitabli, mela fl-Unjoni Ewropea u fuq livell dinji aħna rridu naċċertaw illi din il-kompetizzjoni tirrispetta il-prinċipi u r regoli li aħna nitolbu mill-kompetizzjoni li għandha tiġi rispettata fil-qasma kollha. U palmedna fuq livell dinji manna fiskalità eh, taxxat fuq l-interpriz tal-imprizi t diskutu l-lum hija konkurrenza ehm, mistura, zlejali u inġusta. Għana ma nistawx nġustifikaw publikament li ċertu pajjiżi jisirqu fuq livell taxxa minn speċjalment minn imposti meta qabli mal taxxa tal-pajjiżi ġirin ma jistawx jibqgħu hawnhekk. Ġifieri fid-daltar Lux Leaks, wara Panama Papers, ma jkun hemm oħrajn. Rridu eh, narfu illi fil-fatt il-Konsorzjum Internazzjonali tal-Ġurnalisti li rivela l-Panama Papers u Lux Leaks għandhom eh, dan jaffu b'oħrajn, dan huwa jagħmlu parti minn ħafna ġurnalisti ġifieri jafu b'ħafna oħrajn. Ġifieri l-opinjoni pubblika mhux se kompli kompli mux eh, se tkopli tuħu paċenzja bijom daw l-affarijiet, mux tkopli sala għajnej għalihom. Fi kullħat jaqbel li rridu nġildu kontra daw l-affarijiet. Għanna bżon livell indaqs tal-kompetizzjoni tax xabli trasparenti, leali u onesta. U ġusta. Ġviri kullħat jaqbel fuq li ta' trasparenza u aħna smajna wkoll. Speċjalment dak li qal is Raka fuq il-mod ta' kif eh, dan qed jiġi applikat. Mod partikolari fil-Finlandja. Il-Panama Papers urew mod spettakolari, għara ma nafu għadi, ma insomma, ma kenix provi qabel. Eh, dawn il-provi iktar iktar e- jagħmlu ovvja. Il-fatt li kemm il-possibilità li fċertu ġurisdizzjonijiet illi kunnem mes e, kumpaniji finti billi jużaw ukoll il-formula ta' trust fiduċjarju illi huwa possibbli f'ċertu pajjiżi mhux oħrajn illi għandhom eh, natura ta' xabri differenti f'ċertu pajjiżi li hemm li huma trasparenti xi pajjiżi totalment moħbija f'oħrajn. Ġifiri dan huwa dominju fejn aħna rridu issa nifferru lin minn dak li sar sissa u nitlu fija. Issa, dwar l-interess li jinti kollok għakim sejħ il-blacklist tal kooperazzjoni ta' ġurisdizzjonijiet mhux kooperattivi mhux kulħadd jaqbel. Kulħadd jaqbel imma mhux kulħadd fuq l-istess mod għax hemm min jgħid li billi għandek il istim mhux se toħroġ bil-konsekwenzi, su kwesta jgħidilna insomma kif il-Kummissjoni Ewropea li ovvjament tiftem mal-OCD tista' forsi twasal biex tikkonvinċi 28 membru li jkollu l-istess l-istaw li jagħmlu l-istess ħaġa biha bħala konsekwenza li ma ħatiswa xejn kellha. Lord Davis għamel ukoll mistoqsija Mikel Tojova fakkar illi aħna hawnhekk ippruvajna naħdmu fuq din kwistjoni u li sissa ma kenniex toġiba ċara xem differenza bejn il-tax avoidance, l-evitar ta' taxxa u l-aggressive tax, planning. Mm. Fuq din tal-evazjoni ta' taxxa hija legali u xek. Hija definizzjoni ċara, konsekwenzi legali ċari. Ma għan differenza teknika nistaw nġbidu forsi lezzjonijiet fuq il-differenzi bejn dell-avoidance of aggressive? aggressive Dinja kwistjoni fejn aħna għadna ma nafuxat, Forsi kummissjoni ikun tista it-tina ituna l-idea tagħhom. Din hemm opinjonijiet differenti fuq l-armonizzazzjoni ta' tax base tal-bażi tax-xabri, is-CCTB, jew inkella CCCTB. Għax dawn iż-żewġ kwistjonijiet u żewġ mistoqsijiet jidu mpoġuhom flimkien. Għax jekk hemm proposti fuq l-ewwel net il-prinċipju li jkollok l-istess definizzjoni tal-benefiċċji tax xabri Mbagħad jekk naslu għal aftejjim mela CCTB li jkun qed jgħod, allura mbagħad imma rridu naraw L-ideja jivar eh, sawam il-bażi l-istess imarrata ta' taxxa tibqa' differenti u allura rridu nagħmlu mistoqsija ta' fej kumpanija multinazzjonali ser tkun eh, taxxata. Emijiet eh, li prinċipju jridu jkun impriża li tiġi taxxata fejn tiġi taxxata proporzjonalment tal-attività tagħha, iżda ħna nafu li d-definizzjoni tal-attività huwa suġġett diffiċli sissa. Skont ir tal-OECD fejn qed ippruvaw naqdu il-dħul, il-benefiċċji, l-impersonal u l-impjegati, imma dawn il-imprizi jikunu organizzati b'termini not fejn għandek ċerti ċertu kumpaniji ferat minn daw il-kumpaniji differenti ma jkunux finti jkunu tassew ikollhom l-impjegati hemmhekk li tara jekk dak il-pajjiż ukoll mela ma jiġix intaxxati u e, għandna problema kbira mbagħad li ħafna semmejtu li waħda ġdida fil-fatt li jridu naħmu fuqha tal-pjattaformi digitali, ekonomija digitali u moniti digitali. Pjattaformi digitali fej il-ġit jiġi mid-data fil-verità imma lu ilu il ġurnata mhumiex imposti mod proporzjonat minn dal-pajjiżi, ġifieri b'tali mod jiġu minn dak il-pajjiż. Allura idħul dħul il-benefiċċji mhumiex mniżlin fid-dejta ma stax toddum. Allura il-pjattaforma diġitali timponi problemi kbar ta' valur miżjud, ta' mistoqsijiet u anki problemi ta' taxxa. Imma l-ewwel idu nħarsu ġej dak li jgħidu l-ekonomisti u mbagħad meta dawn ikunu għamlu l-analiżi tagħhom ta' x'inhu l-valur miżjud ta' dan il-pjattaformi diġitali, u mbagħad inkunu nistgħu naraw x'konsegwenzi l-awtoritajiet fiskali, gvernijiet, il-parlamenti nazzjonali biex nafin, x'għandhom xi jgħidu jekk hija sempliċiment fiskalità eh, taxxa indiretta propjament, għaw min jgħid perżempju nistgħu nagħmlu permezz tal-VAT, eh, ma jekk tal tip eh, tip ta' taxxa. Min semma il-sistema ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati membri. Hemm ukoll ħafna ftemijiet li għaddew fuq livell bilaterali jew kif fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, il-Code of Conduct Group għal iskambju tal-informazzjoni tax xabri, mis l-oħra tajna id-direttiva li tamila obbligatorja li jkollok informazzjoni fuq ir-rulings, id-deċiżjonijiet, hija xi ħaġa li ħana adattaw il-ġimgħa d-dieħla fil-fatt, fil-fatt is-sistemi ta' informazzjoni s-sistema pjuttost eh, timxu bil-mod. Issa, bosta stati membri tkellmu dwar l-applikazzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' applikazzjoni tal-BEPS. Jekk aħna nagħtu każ rikomandazzjoni ta' BEPS jew inkara rridu e, morru iktar li kif qed tipproponi l-Kummissjoni s-suġġerimenti li saru pereżempju fuq dak li aħna qed insejħu is-switch over illi tina għatta lokal għatta mistoqsijiet. L-ħar punt, palma għal-sur Vendrej, Sur Rosenberg fil-fatt eh, kien qala wkoll. Daw mhumiex eh, l-unika fid-dinja. Hija l-unika hija raġuni jilla għaliex li aħna għan iridu namlu u koll oħra ma mm, l pjana li kena mal-OECD u networks oħrajn u mbagħad il-kumitat tagħna eh, ser jimur Washington biex jiltaqa' mal-kumitat tal-Borsa tal-Treasury eh, u l komitat Finanzjali involuti fuq jiġu biex diskutu dan il-punt. Illum dawn il-kontatti, però kont bejtu nalli dawn mhux affarikom naqraħħom. Eh, l-affarijiet però imbillu bizmin. F'dak li msejjaħ l-Amerikani bħala inversion, iġifiri il-kwartieri tal-laboratorji Pfizer, eh, farmaceutika dawn, eh, laboratorju farmaceutiku li mar l-Irlanda u f'daqqa waħda. Eh, Soġġet issa li anke tisemmu fil-kampanja elettorali tal-Stati Uniti ħa semmi ta' tistir kwestjoni di Eh, fil-fatt il-Gvern Venerali issa tjemel miżuri illi jippenalizza u jistanzjona li dan l-inversion illi fil-prattika jwaqaf fil grupp Pfizer illi jamlu dan il-pjan tagħhom u dali u dak interessana wkoll il kongressu kol u l-House of Representatives kif ukoll is-Senat eh, ra li kien hemm ċertu Eh, kustenijiet illegali li jtiġu trattati. Bdew bċertu smieħ, per eżempju. U ħassajna li għallura kien il-żmien eh, propizju biex nitkellmu mal leġislaturi Amerikani u niprezentaw l-om il-pozizjonijiet Ewropej biex aħna nkunu ċerti illi li kaħna ser nixbidu lejn l-applikazzjoni tal- rekomendazzjoni tal-OECD fl-Unjoni Ewropea ma' Komissjoni Ewropea li għandu xeqsa mod partikolari l-Unjoni Ewropea għana maħniex għattan ġenwi u fedili. Aħna maħniex ser nikompromettu il-pozizjoni tagħna, anzi iktar ridu iktar sempliċità, iktar ċarezza, iktar ġustizzja biex insaħħu l-kompetitività tagħna. Tajjeb wis imela sur quest Thank you very much, uh, Chairman. Uh... Grazie ħafna, Sur President. Grazie ta' dibattitu interessanti ħafna mill kummenti. Jina il-kummenti tiegħi iduru ma jiżvolġu ma tliet temi prinċipali. Il-bżonn ta' azzjoni, il-level ta' azzjoni u finalment l-impatt fuq il-kompetitività tal-ekonomija fuq il-bżon għal-azzjoni naseb illi il-diskussjoni u riet fuċi differenti illi emżon ta' azzjoni f'din l settur jekk irridu nindirizzaw b'mod effettiv il-problema ta' telf ta' ta' tħul mit-taxxa u il-bazi ta' taxxa. Nija diskussjoni importanti u interessanti nista' norbo dan ma' proposti differenti sabiex nindirizzaw dil-problema l-ewwel set ta' proposti huwa ddisinjat sabiex jindirizza dan il-problemi u forsi nista' nindirizza il-kwistjoni ta' definizzjoni ma nafx perfett minn punto di vista legali, perspettiva legali. Mbagħad hemm id-diskussjoni ta' xinib l-pjanar ta' taxxa aggressiva, l-evitar ta' taxxa Din hija l-qalba tad-dibattitu li qed nagħmlu hawnhekk. Xi forma ta' evitar ta' taxxa li jista' jkun legali u jkun hemm nies li jieħdu vantaġġ mill-liġijiet u m'hemm xi ħażin sakemm ikunu trasparenti. Però mbagħad hemm żona fin-nos li tkun qed vantaġġ minn ċertu loopholes u tisfrutta dawn u li tista' ssir abużiva. U l-pjanar ta' taxxa aggressiv huwa mod kif tagħmel dan inti tisfrutta dawn il-loopholes sabiex ikun hemm eżempju tnaqqis doppju fit-taxxa u affarijiet simili. Dan wassalna għad diskussjoni dwar il-kompetitività tassazzjoni ġusta u kompetitiva fejn ikollna sitwazzjoni ndaqs. Hawnhekk għalija din għawak irridu nevitaw il-loopholes u l-komplessitajiet illi fejn, fejn tassazzjoni ġusta ma titħallas fejn suppost titħallas. <clears throat> L-importanza ta' skambju ta' informazzjoni u trasparenza tajjeb li nisemmew l-appoċi għamal proposti li diġa saru. Venju tal-iskambju ta' informazzjoni diġa għanna arranġamenti għal-iskambju automatiku ta' informazzjoni fuq liġijiet ta' taxxa din saret is-sena l-oħra u ikunem rapportaġġ pajjiż pajjiż bejn l-awtoritajiet ta' taxxa dan mhux pubbliku iżda bejn l-awtoritajiet dan din saret il-ġimgħa l-oħra um, Mbagħad hemm ir-rapportaġġ pajjiż pajjiż li huwa destinat li jiġi ippubblikat u jkun aċċessibbli mill-pubbliku. Din l-informazzjoni fil-fatt għandha ssir pubblika. Kien hemm ħafna informazzjoni dwar l-ambitu ta' din il-proposta limiti huwa normali Naħseb li din hija parti mill-proċess tad diskussjoni li jrid ikollna sabiex niżguraw li jkun hemm il-bilanċ ġust fl-introduzzjoni ta' din proposta u għatajab li naraw l-appoċ bisħieħ minn kull naħa sabiex ikun hemm trasparenza xirqa u li l-Unjoni Ewropea jkollha rwol fl-implementazzjoni ta' dan it-tip ta' ftejmiet. Hemm ukoll ħafna diskussjoni dwar blacklists. Waħda mill-kwistjoni kienet u x'ħajaħdmu, kif ħajaħdmu naħseb illi jakkwistjoni xifti tri komplikata. Aħna minna din proposta f'jannar sabiex niprovaw ninfurzaw saħħu mod kif mod kif nistaw nipromuovu governanza tat taxxa tajba billi jkun hemm kooperazzjoni u jekk ikun neċessarju jkun hemm lista ta' pajjiżi li ma jkooperawx ikun hemm rabta bejn din il-proposta ta' jannar u il-rapport ta' pajjiż pajjiż li ħareġ il-ġimgħa li għaddiet sabiex niskuraw li jkun hemm iktar trasparenza fejn jitlu dawk il-ġurisdizzjonijiet imniżlin fil-lista. Irridu niskuraw illi ikun hemm reġim u jiġi adottat u naħseb li hemm irrida politika sabiex dan isir għalhekk tajjeb li dawn iż-żewġ proċessi jingħaqdu flimkien. Nandaħal ftit hawnhekk. X'inhu ma sanzjonijiet komuni nasum li jkun hemm sanzjonijiet komuni u hekk jiġi proposti għal eh, ġurisdizzjonijiet li ħajtpoġġew fuq il-blacklist. sewa ta' mill minnhom reputazzjoni ħażina ma mux biżejjed u xejn. Mhux jkunu l konsekwenzi legali u pratiċi fatt inti ħad tkun fuq tal-blacklist. il risposta għassira ili il-proċess li aħna propanina għal danu li niddiskutu fil- grupp tal kodiċi ta' kondotta l ewwel net li pajjiżi għandhom ikunu fil-lista u li niftemu f'dawn il-gruppi jew fl-istati membri x'se jkunu l-konsegwenzi. Għadna ma sa nixxa l-ħar ta' dan il-proċess, għalhekk l-ewwel risposta hi illi li jkun hemm il-nuqqas ta' approvazzjoni minnaħa tal-pubbliku għaliex tkun dik il-lista dawk il-pajjiżi li jkunu fil-lista jkunu ħerqana ħafna sabiex jitneħew minn fuq dik il-lista. Dan diġà aspett naħseb li jrid ikun ċaru ukoll se jkunu il-sanzjonijiet ma rridu naslu għal dan il-proċess. Rridu nikkonsidraw ukoll is-sussidjarjetà din hija parti mill-proposta li għamilna sabiex naħdmu fl-imkien mal-Istati membru u fl-imkien mal-Parlament kif nistgħu nagħmlu dan. Eja nimmaġinaw li forsi inti għandek bank illi għandu mm, eh, kumpanija fera oħra fi ġurisdizzjoni tal-blacklist jew li u stessi fil-ġurisdizzjoni blacklist, e kollu ikun jista' jopera fl-Ewropa? jekk ikollu din il-kumpanija fil eh, fera oħra. Dawn huma mekanizmi pjuttost eh, brutali li Stati Uniti mhux qed jeżitaw li jieħdu japplikaw għal banek tagħhom stess u għal kumpaniji tagħhom stess għal kumpaniji li jkunu blacklisted forsi għal raġunijiet differenti ma jekk aħna mhux se jkollna sanzjonijiet ta' dan it-tip jiena nafx titkellem forsi fuq arma um, atomika, ma hija teoretika. Theoretical, I think that the the objective Naħseb illi l-ewwel qan u li niżguraw li nippromovu governanza tat taxxa tajba u insolvu il-problemi tal-eruq. Jekk ma jnexxinniex nagħmlu dan għalhekk irridu lista effettiva u niġbru attenzjoni tal-pubbliku fuq dawn il-pajjiżi umbat rridu ninkludu sanzjonijiet. Ma naħseb li dawn jiġu wara diskussjoni tal ta' huma fidejn l-istati membri. Din hija parti mill l-isfida li għandna fuq dawn il-kwistjonijiet hija fuq livell tal-Unjoni Ewropea, globali, nazzjonali jew il-kol f'daqqa. Naħseb illi kienet dik kienet mistoqsija issa il-kompetitività huwa importanti li niżguraw li xin namlu dawn il-proposti aħna wkoll nipproteġu l-kompetitività u din twassalni għal kwistjoni ta' jekk għandniex sempliċement nimxu ma' BEPS jew ikollna proposta bbażata fuq BEPS jew inkalna ikollna aspetti separati wkoll. L-approċċ tagħna kien ikollna approċċ holistiku aħna nimplementaw BEPS b'mod integrat imma wkoll nieħdu konsiderazzjoni speċifiċajiet ta' suq uniku u naħseb li jagħmel sens li nagħmlu dan f'proposta unika li preżentajna f'jannar. Finalment id-deċiżjoni dwar jekk inżamux dawn l-aspetti il-kol f'daqqa f'proposta waħda jew ikolla jkunu f'proposti separati palma issuġġerew xi wħud hawnhekk hija fidejn il-klassi politika. Xi ħaġa li bħalissa qed tiġi diskussa taħt il-Presidenza Olandiża u naħseb li se jaslu għad deċiżjoni f'Mejju iżda jiena nispera illi mod jew ieħor niżguraw illi l-aspetti kollha ta' din il-proposta jiġu adottati għax hija importanti għal ġilda kontra il-evitar tat-taxxa. Jiena naħseb illi koprejt ħafna mill-kwistjonijiet li rittuni li nkopru. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu l-aħħar kan mal-rapporters. Jepi. Grazzi ħafna sur President u l-kollegi għal diskussjoni eccellenti. Naħseb li dan jurina u koll li għanna bżon ta' aktar diskussjoni mill-li kanna sissa fuq aktar mill-kunċetti li konna qed diskutu xini l-pjanar ta' taxxa aggressiva, xinu l-evitar ta' taxxa, xinu il- xjattratta l-negozji, xini il-kompetizjoni ta' taxxa b'saħħita. Għam ħafna aspetti li rridu niddiskutu u hemm żewġ affarijiet li rrid ngħid. L-ewwel nett irridu li niżguraw li jkun hemm sitwazzjoni ndaqs l-Unjoni Ewropea. Irridu niżguraw li jkun hemm l-istess regoli applikati għan-negozji kollha ma naqsux il-bażi tat-taxxa ta' pajjiżi oħra din hija provokazzjoni li qed isir fl-Unjoni Ewropea anke b'nuqqas ta' kollaborazzjoni bejn l-Istati membri din hija provokazzjoni tal-ġustizzja tal-ċittadini u l-SMEs. SMEs ħalsu sa 30% aktar taxxa dan ikisser ix-xogħlijiet kif ukoll l-ispirtu ta' intraprenditorija fl-Unjoni Ewropea għal ftuħ ta' kumpaniji ġodda. U importanti li nifmu dan. Irrid ngħid ukoll illi rridu nirranġaw l-affarijiet fl-Ewropa. Anki il-liġi differenti ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea għatanna stati membri bi skemi differenti ta' taxxa illi jistgħu ikunu deskritti bħala pjanar ta' taxxa aggressiva. Naraw differenzi kbar bejn s-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk rridu nirranġaw dan, hemm ħafna xisir. Naħseb illi għatfadilna ħafna x'namlu. Aħna wkoll parti mid-dinja globali illi fejn hemm il-flussi l-estal ta' kapital u ta' investiment jekk nieħdu il-diskussjoni ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea, hemm 3 triljuni ta' dollari ta' profit korporattivi iduru mad-dinja meta Obama għali forsi dan mhux evażjoni ta' taxxa illegali però ir-regoli huma mumiex bizzejiet, aħna u koll għanna loopholes li rridu nalqu. U dan huwa xogħol li jrid isir fuq livell nazzjonali kif ukoll ta' Unjoni Ewropea. Hemm ħafna kwistjonijiet bħal dawk ta' sieda beneficjarja. Hemm nuqqas ta' komplessità, dak li naraw fil-Panama Papers per eżempju huwa l-oppost hemm ħafna komplessità iżda mbagħad tista' tidentifika minnu tista' tidentifika minnu sit però ma jagħmel sens għax hemm ħafna komplessità. Dwar ir-rapportaġġ pajjiż pajjiż iddebatejna ħafna f'dan il-kamra għalija ikun ovvju li napplikaw l-istess standards għal kumpani multinazzjonali kollha l-ewwel dak li għandna għal settur finanzjarju għal banek dan għandhom japplikaw ukoll għal korporazzjoni l-oħra multinazzjonali li mhumiex parti mis-settur finanzjarju. Imbagħad irrit nħedġiġkom sabiex tisimaw li ekk smajna fid dibattitu l-lum hemm ħafna appoġġ għal pakket ta' kontra il-avitar ta' taxxa u il-proġett PEPS. Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha tmexxi id-diskussjoni fuq livell globali fuq l-evitar ta' taxxa kemm flow ECD speċjalment issa illi Cameron għamel ftajim ma' ġurisdizzjonijiet tiegħu dwar l-evitar ta' taxxa u l-evazjoni tista' tuża espressjoni differenti. <coughs> Illi dawn il-ġurisdizzjonijiet l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom ikollhom l-istess aċċess għall informazzjoni pal mandaran Unit. L-istati membri għandhom jaqsmu l-informazzjoni mal-pajzi mal pajzi l oħra Swiss Leaks, per eżempju, rajna il-kas fejn xi pajjiżi kellhom diffikultà sabiex jkollhom aċċess għall-informazzjoni ta' ċertu nies u kumpaniji. Din jurina illi x-xogħol għadu kbir għad hemm ħafna xisir u l-aħħar ġimma kienet il-ġimma tal-Panama Papers. Sissa irċivejna messaġġi mill-pubbliku Jiena irċivejt għall-inqas ħafna messaġġi bil-pubbliku. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm qas issa diġà waqfet id-diskussjoni jiena naħseb li għandna responsabilità komuni illi nżommu ħajja ħajjir id-dibattitu pubbliku dwar din il-kwistjoni. Jiena naħseb li ikun utli u l-parlamenti nazzjonali għandhom iżommu din fuq l-agenda għaliex iċ-ċittadini jaħsbu illi il-kwistjoni tal-Panama Papers ma ddiċ. Irridu nuru li l-azzjonijiet qed isiru u rridu nieħdu azzjoni ta' malaj. kemm l-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni irridu jaġixxu aktar bil bilaġa mill-li sot jagħmlu. Grazzi tal-indiskussjoni, grazzi ħafna. Mikael. Sur President, kollegi, rid biss nżid li aspetti l-ewwel net Għassejt il-kollegi mill-parlamenti nazzjonali apprezzaw l-opportunità li kellhom skambju ta' informazzjoni hawnhekk u bħala wieħed mill-co-rapporters nixtieq nirringrazzja l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li ġew hawnhekk ġew Brussell sabiex jiddiskutu dan is-suġġett magħna. It-tieni kwistjoni i li hemm ħafna kummenti illi jappoġġaw il-proposti, l-idejat illi kienu fuq l-agenda. Kollegi minn Franza u l-Polonja per eżempju kienu favur il-CCTB illi huwa wieħed mill-aktar proġetti importanti tal-Parlament Ewropew minħat tal-Parlament Ewropew. it trasparenza kulħadd qabel magħha u fil-verità fil din hija waħda mill suġġetti li diġa' ġew proposti u qed jiġu implementati. Hemm xi differenzi bejn jekk għandniex ikollna kompetenzi fuq livell tal-Unjoni Ewropea jew għandhom jiżammu fuq livell nazzjonali. Jiena nixtieq nissuġġerixxi illi ma noħolqux kontradizzjoni fuq din il-kwistjoni jiena bħala kow rapporter naħseb illi riżultat importanti u li il-problema li qed nindirizzaw hija problema illi qed taffettwa influenza u tagħmel dannu lill istati membri għalhekk huwa fl-interess tal-istati membri, imma ovvjament ma tistax tiġi indirizzata mill-istati membri u irid ikun hemm kooperazzjoni internazzjonali sabiex l-OECD u l-G20 jihdu din in konsiderazzjoni iżdan l-Unjoni Ewropea irrid ikollha rubuol kbir sabiex insolvu il-problema, speċjalment jekk insommu f'moħħna li għandna su uniku Ewropew bil- bil-libertà ta' movement ta' prodotti u kol, għalek ta' nżom nsibu approċ komuni u nsibu għafas legali sabiex inwaqfu il-levitar ta' taxxa aggressiv. Grazzi ħafna. Grazzi, mela naħseb li ħdimna tajja fil-lum. U għabbażi ta' daw skambiju ta' femiet nistaw nkomplu riflessinijiet tagħna. U xogħol tagħna. Allura, Il-ministra jiġi Pariġi tnejn ta' Mejju. Konferenza oħra interparlamentarja il li lin mill-Unjoni Ewropea ħatta taqnaqat ukoll maħa rappreżentanti ta' ħafna parlamenti nazzjonali rappreżentaw kontinenti differenti u għal dak li ix-xogħol tal-Kumitat tagħna temporanja tax. Ħa nitkellmu fuq xi gramadazzjonijiet li jiġu adattati minn mindu tal-li li jmiss fil-Parlament Ewropew. U sa frattant il-Parlament se joħloq kumitat ieħor ġviri kumitat ta' sarriċ fuq il-problemi li joħarġu mill-Panama Papers. Palma qal is-Sur Rosenberg il-Presidenza Olandiża ħatara palqan illi jaslu għal ftehim politiku fuq il-pakket li għandu x'jaqsam mal ġilida kontra l-erożjoni fista taxxa il-pakket ATAP li ħajġi finalizzat Ġunju, suppost. Fakkar ukoll illi aħna qegħdin naħdmu f'qaffa ta' kumitat ieħor, kumitat ekonomiku, dak li se jaħlu nsejħulu rapport inizjattiva fuq il-frodi fuq il-VAT. Dija problema kbira għal budget skola nazjonali tagħna għaliex aħna qed ħabtu wiċċna ma' organizzazzjoni industrijali tal-frodi li jitfoka fuq il-taxxi li eh, l-iktar huma importanti għalina li bażikament li l-bażi tax-xab li tkun armonizzati għal pajjiżi li huma fondaturi tal-Unjoni il-bażi tax-xabli tal-VAT ila armonizzabbli mill-40 sena. Imma issa eh, dan aħħar 40 sena xorta kellha problemi ta' frodi anki ta' karrużal frodi li aħna ma stajniex intemmuh U issa dan u lan ta' dan il-workshop fil-fatt. Grazzi tal-parċipazzjoni ta'kom, nishtiqilkom il-vjaċ l-ura ta' jafajn dajarkom, nittakom narakom dal-waqt fuq das-suġġett u anki jahrajn. narqu il-seduta, nerġaw niltaqaw f'din is-sala dwar ix-xogħol tal-koordinaturi u il rapporters u shadows biex eh, nisimaw rappresentanti tal-Gżejjer Kajmani. Nal-laqa.